Very good. Very good. A warm welcome, uh, dear colleagues. Um, if we can begin our Eżis kollegi, jek nistaw nibdew din il-laqtant importanti tana, għal sinar. Jena ċerta libe, jena tassew kontent din il-affosna il-kollegi tana mill-membri um, tal-Parlament Nazjonali uh, u membri distinti u kol fosna. Għal dan il-UN Global Compact, nitkellem fissem il-libe. Għajna dan il-proċess u anki il-proċess tal-kompat globali, ħafna rizorsi, ħafna ħin. U ovvjament hija kwistjoni tant taħraq l il-ġurnata. U għallura hija ħaġa importanti li intom bħala parlamentari qegħdin hawnhekk biex taqsmu magħna din il-laqgħa tant importanti. U hekk kif induru l-kummenti tiegħi ħanilqa il-mistednin kollha li qegħdin hawnhekk fosna biex nitaqgħu mal-membri tal-Parlament. U eh, ħajkonna il-mistednin u koll li għanaqdu maħna matul il-laqa. Il-kollega tijaj, Unrivili Wikström, u koll se tkun għet juħsib sessjoni ta' għal-assena. Uh, jien ħankun għawa lissa. Ziz kellima jina ta' sewa pjaċir tijaj illi għet niftaħ din il-laqa ma' kollega Andri Kistejel, Viċi Chair fuq il-Komitat ta' Affarijiet Barranin tal-Parlament fejn libe huwa assoċjati għal dan il-laqa. Nilqakom hawnhekk u ovvjament aħna assoċjati ma' Komitat Afet. Minħabba kundizzjonijiet eh, Sofija ta' xitwa u Bart il-ċer tal-Assembleja Nazzjonali tal-Bulgarija tal-Affarijiet tal-Komitat Eh, ma jistatax tkun magħna u dispeċina ħafna imma ma jistatax tal ma ġi. It-tieni sessjoni kifet ħad kun imexxija mill kollega tiegħi Cecilia Wikström. Eżis kollegi, jina tassew kontent li ħafna minnkom qegħdin hawnhekk għal din laqgħa tant importanti għaliex għandna proċess illi l-kol involuti fija 33 membru tal-Parlament Nazzjonali u eh, chambers differenti ġejjin minn stati membri differenti u pajjiż minn EEA Norveġa. U għalina dan u indikatur ċar tal-interess kbir tal-Parlamenti Nazzjonali f'dan il-punt u il-Parlament eh, libe mod partikolari eh, ta' ħafna attenzjoni dan il-proċessi iż-żewġ kompakt għandhom xaqsmu mal- eh, kompakt tal-UN, taġnus maquda, u dan jiprezenta l-opportunità li ma bħala sabiex ikonna firxa siħata ta' prinċipju impenni fuq immigrazzjoni internazzjonali fi dimensjonijiet kollha tagħha. Eh, ħadd minna ma jisottovalwa il-diffikultà kbira fija din u importanti l-atturi kollha Dġa Diġà f'Settembru fil-2016 il-Parlament Ewropew iħadu sem id-delegazzjoni meċi minn Sinjura Wickstrom fuq is-Summit ta' Rifuġjati u Migranti li jaddottaw il-Dikirazzjoni ta' New York. Lek il-Komitat Libe minn dejjem kien involut u aħna ħadna sem fl-adozzjoni ta' azzjonijiet bilan illi jkollna avvolviment attiv u kontribut għal dan il-proċess. Minn dakinhar law ħafna laqgħat differenti tal-Kumitat Libed ġew dedikati għal kompakt legali għal dik li hija kooperazzjoni ma' komitati differenti bħal affet u il-Kumitat tal-Iżvilupp ta' din is-sala. Nixtieq nirringrazzja lil kull min kien involut magħna f'dan il-proċess u ħaj jitkellmu iktar il-qudiem. Illum għandna l-opportunità, kollegi, illi parlamentari nazjonali u assoċjazzjoni mal komitat affet u il-parċipazzjoni tar partijiet kollha interessati l komissarju rilevanti illi mexxi qudiem dan il-proċess. Aħna dan din il-laqa nippruvaw insaħħu l-involviment tal-kollegi tagħna mill-parlamenti nazzjonali għaliex nifmu maċċar illi ħafna minn dan id-dibattitu importanti eh, għawaddej fuq livell nazzjonali. għal raġunijiet prattiċi tajb li ngħidu li l-lingwi kollha uffiċjali li fl-Irlandiż ħajkunu disponibbli. Aħna strutturajna l-laqab mod sempliċi ferm sabiex faċilitaw il-kontribut tagħkom iż-żewġ proċessi paralleli. L-ewwel sessjoni se diskuti Global Compact fuq ir-rifuġġjati dan hija l-ewwel waħda. E, Tini waħda ser tafas fuq il-Compact Globali għal migrazzjoni sikura regolari aħna mm, ħajkonna kellima li ġejjin ħafna ngoli differenti, livelli differenti li kienu involuti fit tfassil ta' dan id-dokumenti illi ser ikunu il-kompass tagħna biex gwidawna għal dan il suġġett fil-snin li ġejjin. Aħna minn ħadd il-Parlament qed inħejju riżoluzzjoni suppost ikun nismarzu iżda il-riżultat aħħari ser jkun proċess kollettiv illi l-koll li naħdmu fuq sabiex nibnu konsens. Jiena nitama li l-laqatana tal-lum ser jagħti kontribut siwi għal dan il-proċess. Eh, jiena nittama li l-Parlament jrid jieħu sem fil-konferenza li għandha tiġi ingolenzata fil-Marok f'Deċembru u naħseb li il-Parlament parti minn xogħol qed isir l-Unjoni Ewropea kollu kemmi għandha tagħti tisema fil-ilħna kollha li qegħdin eh, jitkellmu fuq kwistjonijiet għandux jaqsmu mal-migrazzjoni u għażil fl-Unjoni Ewropea. Dan ispirtu pożittiv jiena issa kontenti li ndur lej kollega għandi Kristija, viċi ċer tal-qafet, sur Kristija fidejk għal xi kummenti minn ħata qafet. Nilqak. Grazzi ta' sew Krod Marges, grazzi ta' sew tal-li ħejjejt għaddan eh, il-laqa interparlamentarja il-lum. Grazzi li kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali tal-li ġejtu għonek fi Brussel għal dan id-dibattitu. Eh, jien aħna kontenti li aħna għanna din l-opportunità għal diskussjoni fil-fond ta' membri parlamentari madwar l-Unjoni Ewropea għal dan il-soġġett tant importanti il-Parlament Ewropew kien qed jappoġġa ħafna l-isforzi tal-Unġus Maquda biex ikun hemm affas fuq immigrazzjoni u rifuġjati u l-ekkon qed insegwu dan il-proċess mill-qrib u bdejna mill-summit tal-2016 fuq rifuġjati u migranti u il-konsultazzjonijiet u l-attivitajiet ta' rendikonta. konta. Aħna ser namlu monitoraċ mill qrib ta' negozjati intergvernativi li għadhom kif imdew. U aħna ser nsemmaw leħinna tul in-negozjati, inkluż permezz ta' riżoluzzjoni plenarja li se tiġi adottata fis-sessjoni ta' plenarja ta' Marzu. Immigrazzjoni hija realtà globali jekk kif il-Segretarju Ġenerali ta' Uda semma fir-rapport urġenti tiegħu. In-numru ta' migranti huwa smat illi huwa ta' xi madwar 260 miljun madwar id-dinja huwa mistenni li jitla anki iktar minn hekk. Konflitti u ġiliet bl-armi, il-faqar, il-bidla fil-klima, il-żviluppi demografiċi u il-distak tal taġit persistenti bejn il-partijiet differenti tad dinja se jkompli jixpruna n-nies li tilqu minn pajjiżhom għal ħajja ħjar. Migrazzjoni u fenomenu mhux se josfor, ebda pajjiż mhux se jindirizza din il-kwistjoni waħdu u allura aħna rridu eh, mezzi ta' kif nistgħu nsibu mezzi ta' kif nitrattaw l migrazzjoni u tal mod illi il-migranti u rifugġjati kif ukoll komunitajiet li ospitaw il-pajjiżi ta' jibbenefikaw. Aħna għandna bżonn regoli internazzjonali illi naraw l-immigrazzjoni tiġri b'mod illi kun tu ordni illi rifugġjati il-migranti u ma' il-bot mill-abbuż, jiżammew il-bot mill-abbuż u sfruttament u illi juża għall ħajja l-opportunitajiet ta' migrazzjoni internazzjonali dan huwa dak illi qed nippruvaw nagħmlu bil-Kompakt Globali għall migrazzjoni u l-Kompakt Globali fuq rifuġjati l-ewwel darba li gvernijiet qegħdin nippruvaw ipoġġu madwar mejda biex joħorġu b'sett komuni ta' prinċipi għall migrazzjoni u rifuġjati fuq skala globali. Iż-Zero Draft li ġie publikat xi ġimatilu fissa għat ta' prinċipi u kompenji komuni. Jiena naħseb li huma bażi eċċellenti negozjazzjoni governattivi u jiena ħarqan biex nisma il-femiet tal-kellima tagħna u tal-parlamentarji nazzjonali tagħna ċer fidlejk kik jogħġbok. Very much Mr. Kristia and as you can see. Grazzi ħafna li Sur Kristea. Kif tistgħu taraw kollegi Sur Kristia huwa mill-Kumitat Affett u huwa impenjat li eh, dan juri li aħna impenjat li nieħdu approċċ holistiku. Kif se taraw anka mill-mistidna li ħaj jitkellmu fiż-żewġ eh, sessjonijiet, aħna qed nagħtu ħafna importanza li dan il-proċess u għaldaqsna qed nallokaw ħafna riżorsi. U għalhekk istedinna l-Kummissarju Avramopoulos biex jagħtina il-keynote speech eh, nilqgħu lura hawnhekk u kien involut ħafna fil-proċess u nixtieq nirringrazzja tax-xogħol li għamel f'dan il-proċess u għalhekk nagħti l-kelma lill-Kummissarju Avramopoulos. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Claude. Eżis membri tal-Parlament Ewropew, eżis membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Jina huwa pjaċir tiegħi li nkun għawek hawnhekk illum biex niddiskutu il-proċess illi għandu jwassal sabiex fl-aħħar ta' din is-sena ikun adottat il-Patt eh, Globali dwar ir-Refuġġati tan-Nazzjonijiet Uniti. Pat għal migrazzjoni iżjed sigura, regolari u ordinata. Qed li lew rappreżentanti ta' mill-Santa Sede, mill-ġinus Maquda manka mill-UNHCR. Dan huwa moment verament kritiku fil- fl-istorja tal-kooperazzjoni internazzjonali u ser jiddefinixxi l-legat li ħanħallu warajna għal ġenerazzjonijiet il jmiss. Dinja opportunità unika biex eh, niżviluppaw eh, fejn iżjed globali dwar kif nistgħu nagħmlu ġestjoni iżjed umana u effettiva tal-migrazzjoni issa u anka fuq terminu itwal. L-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti. Kif forsi tafu, il-ġimgħa l-oħra kont eh, qiegħed fi New York biex hemmhekk niltaqa' mal-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Sur Antonio Guterres, u ltqajt ukoll ma' rappresentant speċjali għal migrazzjoni internazzjonali sur Arbor. Kif ukoll mal eh, President tal-Assemblea Speċjali sur eh, Leitzer. Dawna edin jistennew li l-Ewropa tieħu rwol mexxej fin-negozjati. F'dawn l-ħar snin, l-Unjoni Ewropea diġa saħħet il-kooperazzjoni tagħha ma' pajjiżi e, imsieħba tagħha u fl interess tagħna illi insaħħu il-kooperazzjoni globali. Għaliex qed ngħidlek? L-ewwel għaliex iċ-ċittadini tagħna iriduna namlu ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni. qegħdin jitolbuna nagħmlu hekk u bil-raġun. It-tieni, għaliex dina mhijiex responsabilta nazzjonali jew Ewropea imma responsabilta globali. It-tielet għaliex irrid nkunu imħejjija aħjar irrid nkunu lesti għal-futur. Fil-futur jista' jkun hemm kriżijiet oħra, imma ma nistawx ma nkunux ippreparati għalihom. Erba' snin ilu hekk ġara ma konniex ippreparati u l-Ewropa Ftaqa waħda sabet ma wiċċa flus massiv ta' migranti u ma kienieċ taf se tagħmel. Apparti minn hekk minn perspettiva Ewropea, il-sitwazzjoni tal-migrazzjoni għadha fraġli u għalhekk dana huwa il-waqt li aħna eh, noħorġu bitweġiba. Għallani ta' dan il-patt irridu insibu bilanċ xiraq bħal bilanċ li aħna nippruvaw nżommu fil-politika komplessiva migratorja tagħna. F'dawn l-aħħar tliet snin l-approċċ li adottajna fl-Ewropa wassal għal riżultati fil-fatt il-wasliet fl-2017 kienu 20% iżjed baxxi mill-2014, l-2014 meta il-kriżi kienet għadha ma faqqax Il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea huma imħarsa aħjar, huma ġestiti aħjar. L-appoġġ tagħna il kundizzjonijiet tejxin ta' migranti f'pajjiżi terzi tiebu wkoll, speċjalment fit-Turkija. Dwar l-applikazzjoni tal-azil, daw naqsu bin-nofs u l-istati membri ħaffu kol il-proċess li permezz tiegħu janalizzaw dawn l-applikazzjonijiet. Zidna l-isforzi tagħna wkoll għar-ritorni ta' migranti eh, irregolari u zidna l-azzjonijiet tagħna biex ikun hemm migrazzjoni sikura lejn l-Ewropa. L-esperjenza tagħna għandha servi biex eh, nieħdu pożizzjoni fil-patt migratorju li jmiss. Fl-istess ħin, id-diskussjoni dwar il-patt migratorju hija wkoll opportunità biex eh, nibdlu in-narrattiva dwar migrazzjoni fl-Ewropa u anka lil hinn minna. U Għawek nishtiq verament nisħa illi jina norbot fuqkom, fuqkom il-membri tal-Parlament Ewropew u anka l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Norbot fuqkom biex taddu messaġġi dwar il-migrazzjoni illi jkunu bazati fuq il-fatti mhux fuq il-leġendi. U għalek Dan ir-rigward eh, nixtieq nagħmel eh, issa xi kummenti fuq kull eh, patt. Mela, ħanibda bl-ewwel patt, il-patt globali dwar ir refugġati In-numru ta' persuni spustati ehm, madwar id-dinja illum il-ġurnata huwa ikbar huwa ola minn 65.6 miljun ruħ u għallola numru li għatti kienem. Il-dbatija ta' refugġati f'dawn l-aħħar snin kibret. U għalek eja nkunu ċari illi niksbu patt ta' suċċess f'dan ir-rigward huwa bżonn storiku. L-Unjoni Ewropea hija immobilizzata biex tindirizza il-raġunijiet li qed waslu biex in nisi fil minn darhom anka biex eh, niprevjenu konflitti u insolvu l-konflitti attwali. Imma illi nindirizzaw il-raġunijiet il ta' dan l-ispostament ser jitlob ċertu żmien. Per eżempju, biex nirranġaw is-sitwazzjoni fis-Sirja ser ikun hemm bżonn snin twal fl-istess ħin hemm bżonn ta' eh, li jkun hemm ta' responsabiltajiet sabiex E, namlu ġestjoni tajba ta' dan il-numru rekord ta' nies spostati. Il-valur miżjud tal-pat globali dwar ir-refuġġjati huwa illi nfasslu soluzzjonijiet sostenibli biex il-kol flimkien inkunu armati aħjar biex niprevjenu u namlu ġestjoni ta' flussi kbar ta' nies li qed jaħarbu mill-persekuzzjoni u mid-batija ta' pajjiżhom il-patt globali irrit jassigura illi jkun hemm sim ta' responsabiltajiet aħjar fost il-pajjiżi li parteċipaw fih. L-Unjoni Ewropea tappoġġa bisħieħ dan lan. Abbażi tal-esperjenza tagħna fis-snin li għaddew, nafu illi irridu nibnu mekkanizmi illi jkunu jifilħu eh, għal kriżijiet. Dan mekkanizmi għandhom isaħħu il-protezzjoni kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll ma fl-imsieħba tagħna. U f'dan ir-rigward l-Unjoni Ewropea qiegħda tirrispetta l-impenni li ħadet. Fl-2016 kien hemm 672,000 ruħi li ċevew status ta' protezzjoni fl-Unjoni Ewropea. Fl-2017 l-Istati Membri ta' Unjoni Ewropea taw protezzjoni lil 382,000 ruħ, il-maġġoranza tagħhom mill-Afganistan, mis-Sirja u mill-Iraq Fl-istess ħin kien hemm ukoll pajjiżi oħrajn, speċjalment fil-Vant Nofsani u fl-Afrika, illi qegħdin jospitaw numri saħansitra akbar ta' rifuġġati. U għalhekk huwa tmir tagħna huwa fl-interess tagħna illi nappoġġaw dawn il-pajjiżi skont m'għandhom bżonn. Allura il-dikjarazzjoni konġunta bejn Unjoni Ewropea u Turkija hija eżempju tajjeb Eh, ta' kif nistaw nappoġġaw dawn il-immigranti għal xuwa dikerazzjoni ma' pajjiż li qed jospita eżjed minn 3 miljuni refuġġat. Il-faċilitajiet tal-Unjoni Ewropea fit-Turkija, budget totali ta' 3 biljun euro, kienu l-istrument adattat biex joffri biex noffru appoġġ umanitarju, appoġġ bħal edukazzjoni, kura tas saħħa infrastruttura municipali, kif ukoll eh, assistenza soċjoekonomika lir-refuġjati u lill-komunitajiet li jilqawhom. Wara illi ikunu ħarbu minn zona ta' gwerra, ir-refuġjati jibqaw jaqsmu pajjiżi sabiex sama fl-aħħar isibu post sikur. U għalhekk anka li nofru appoġġ l pajjiżi ġirin ta' dawk il-pajjiżi fejn hemm il-gwerer hija xi ħaġa essenzjali biex e, nipprevjenu milli jkun hemm nies illi jitilqu minn darhom jibdew vjaġġ perikolużu jispiċaw eventwalment fit traffikanti. Jina nilqa l-mekkanizmi kollha illi hemm eh, fl-abbozz dwar l-abbozz tal-mekkanizmu illi għandu jintuża biex najnu li l-pajjiżi li qed jospitaw numri kbar ta' refugġati. Apparti minn hekk iridu wkoll intejbu il-mezzi legali, rotot legali ta' migrazzjoni biex innaqsu mill-pressjoni fuq dawn il-pajjiżi li qed insemmi. F'dawn l-aħħar snin l-Ewropa għamlet progress mhux ħażin. Permezz tal-implementazzjoni tal-skema ta' risistemazzjoni Ewropea, li bdiet fl-Lulju tal-2015, permezz ta' dikjerazzjoni Unjoni Ewropea Turkija fl-2016 eh, kien hemm risistemazzjoni ta' madwar 27,000 ir-refuġġat. Issa aħna irridu immorru oltre wkoll. Irridu nagħmlu risistemazzjoni ta' 50,000 ruħ matul is-sentejn li ġejjin. Permezz tal-patt globali għandu jkun hemm iżjed pajjiżi madwar id-dinja illi jipparteċipaw fl-iskema ta' risistemazzjoni. Jiena għalhekk nixtieq ngħid li dispjaċini ħafna li rajt li l-Istati Uniti irtira minn dan il-patt. Stati Uniti huwa pajjiż kbir illi għandu storja u tradizzjoni antika ħafna ta' risistemazzjoni huwa pajjiż li seta' kien eżempju tajjeb ħafna għal pajjiżi oħrajn jina nilqa u koll il-mizuri operattivi kollha li ġew proposti Ehm, li għandhom xjaqsmu ma' ammissjoni u eh, akkomodazzjoni tal-refugġati. Jekk ikun hemm eh, aħjar, jajna anka l sigurta tagħna għandu jkun hemm screening u għandu jkun hemm użu minn databases biex ikun hemm ġestjoni aħjar tal-flussi u biex nilqgħu aħjar għal bżonnijiet tal refugġati Din hija xi ħaġa essenzjali biex nidentifikaw il-migranti li żjed vulnerabbli, speċjalment it-tfal, u nieħdu approċċ li jkun imfassal speċjalment għalihom. E, is-sustanza tal-patt migratorju huwa illi ma nistgħux nibqgħu bidejna fuq zaqna qudiem dak li ġej e, fil-futur. Iva, fl-imkiena minna sforz kbir biex nappoġġaw il-refugġati u anka l-pajjiżi ġirien ta' pajjiżi fejn hemm il-gwerer bħas Sirja. Fil-każ ta' Sirja sfortunatament dak il-konflitt għadu għaddej. U hemm ukoll kriżi oħrajn bħal dik ta' Rohingya. Dika fakritna li eventwalment ser ikun hemm kriżijiet oħrajn paralleli illi ser ifaqgħu madwar id-dinja. U rridu nkunu ippreparati. U bekk issa ngħaddi għat-tieni patt, il-patt globali fuq il-migrazzjoni. Fil-waqt li dan l-axar eh, dinja fukat fuq in-nies li qed jaħarbu mill-konflitt, ma rridux ninsew li l-maġġoranza ta' dawk li qed jitilqu minn pajjiżhom mhumiex qed jaħarbu mill-konflitt. Il-mobilità ser tkun element eh, permanenti fil-futur. Aħna kemm darba edna li żminijietna il-qoddim ser ikunu definiti bħala eh, żmien il-mobilità. U għalhekk il-mistoqsija mhijiex kif nistgħu nwaqfu il-mobilità, imma kif nistgħu nagħmlu ġestjoni aħjar tagħha. Jiena satejn ilu stess iltqajt ma' żewġ kofaċilitaturi li huma inkarigati eh, li faslu il-pad globali fuq il-migrazzjoni sigura, regolari u ordinata. maħħom magħhom illum stess warlof sinar u nixtieq nirringrazzjom tal-zero draft bilanċat illi ħejjew illi ħajkun bażi tajba negozjati. Jina samt il-vizjoni tijaj maħħom. Għattilom xini għal-fema tijaj, għattilom illi il-pat globali jista' jkun effettiv biss jekk jamel distinzjoni ċara bejn migrazzjoni regolari u dik irregolari. Biex namlu passi l-qoddim, il-pajizi kollha irridu jirrikonoxxu bħala parti minn dan il-pad globali illi l-ewwel il-pajjiżi li il-għaw refuġati li jippermettu d-dħul ta' ċertu nies. It-tieni ħaġa il-pajjiżi minn fejn qed jitilqu il-migranti jridu jerġgħu jaċċettaw lura l dawk il-migranti irregolari. Kollegi, ma nistawx ninjoraw l-istatistika demografika imma lanqas ma nistgħu ninjaraw l-ekonomija li niffaċilitaw il-migrazzjoni legali huwa wieħed minn bosta strumenti li nistgħu nużaw biex nagħmlu ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni. Jekk jirnexxielna nagħmlu ġestjoni tajba, dana jista' jkollu impatt pożittiv qawwi fuq l-ekonomija u s-soċjetà tagħna. Impatt kemm fuq il-migranti kif ukoll fuq il-pajjiżi ta' oriġini. U għalhekk aħna qegħdin naħdmu flimkien mal-Istati Membri biex niżviluppaw proġetti pilota immirati fuq il-migrazzjoni legali u qed naħdmu anka ma' pajjiżi terzi. Fl-istess ħin, is-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiżi ospitanti u l-kapaċità ta' integrazzjoni tagħhom iridu nqisuha wkoll u ma rridux ninsew ukoll is-sitwazzjoni soċjoekonomika fil-pajjiżi ta' oriġni. Irridu nieħdu bis-serjetà wkoll il-ġlieda kontra il-xogħol illegali. Irridu naraw illi il-migranti legali li jkollhom status legali jiġu offruti xogħol legali. Irridu nkunu onesti eh, u rridu nkunu pragmatiċi. Dawk li mandomx dritt jibqaw fil-pajis irridu ikunu ritornati lura f'pajjiżhom milli iżjed fis possibbli. Iċ-ċittadini tagħna qegħdin jistennew minn għandna li nagħmlu hekk. Aħna eh, ser inkunu nistgħu nżommu u nibqgħu għaddejjin bl-ospitalità tagħna għal dawk in-nies li ħaqhom jekk naqtaw linja u dik l-ospitalità ma nofruwix il-min ma Il-pat globali ser jiddependi wkoll fuq il-kooperazzjoni internazzjonali. Irid ikun fih ukoll obbliku ċar fuq il-pajjiżi illi minn fejn jitilqu l-migranti biex dawn jerġgħu jaċċettaw lura l ċertu migranti. L-Unjoni Ewropea diġà eh, bdiet proċess ma' pajjiżi bħal Bangladesh, il-Kinea, l-Etjopja biex tiddiskuti magħhom il-ritorn u riammissjoni. Il-Patt Globali fuq il-Migrazzjoni għandu jappoġġa u ikompli saħħaħ din il-weda. Fl-aħħar irridu wkoll naċċettaw il-fatt illi dawk li għandhom dritt jibqaw fil-pajjiżi tagħna, jekk mhix refuġjati jew inkella migranti bi status legali, dawk in-nies iridu isibu post, iridu jsibu l-irwol tagħhom fis-soċjetajiet tagħna. L-investu fl-integrazzjoni ser ikun fl-interess soċjali u ekonomiku tagħna dan biex nibnu soċjetajiet iżjed koeżi fil-futur. Kollegi, ma hemmx eh, żmien nitilfu dawn iż-żewġ patti waslu verament fil-moment opportun. Jina nixtieq nirringrazzja lil Claude tal-li organizza din il-laqa l-lum għaliex nemmen li hija verament importanti u storika. Irridu nkunu koraġġużi u ambizzjużi kemm fuq livell politiku, da kooperattiv u anka fuq livell finanzjarju. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha iridu e, jitkellmu bleħen wieħed fuq il-palk internazzjonali sabiex jintlaħqu dawn iż-żewġ patti ambizjużi fl-aħħar ta' din is-sena. Huwa fl-interess tagħna illi eh, ikun hemm fejim globali eh, dwar kif għandna nieħdu ħsieb il-migranti u r-refuġġati madwar id-dinja. Jiena norbot fuqkom ukoll sabiex eh, ikun hemm dialogu kostruttiv u li ħalli l-frott flimkien mal-gvernijiet tagħkom fuq dawn iż-żewġ patti. Jiena ser inżomm il-Parlament Ewropew infurmat, kif dejjem nagħmel, dwar eh, kif jiżviluppaw in-negozjati fi New York. Ikun pjaċir tiegħi anke li nerġa' lura hawnhekk magħkom biex nerġa' niddiskuti dan is-suġġett tant importanti. Grazzi ħafna. Thank you very much indeed. Grazzi ħafna sur Kummissarju, grazzi tal-intervent eh, tiegħek u inti għad kemm huma importanti dawn il-kwistjonijiet kollha u inti trattajtom mod koesiv ħafna u kompjut. U dawn sarajna kemm se jkun importanti dawn iż-żewġ patti, dawn iż-żewġ compacts. Grazzi ta' diskors tiegħek issa se morru dritt dritt tal-ewwel sessjoni, kollegi, qabel ma niġu għad diskussjoni mal-deputati tal-parlamenti nazzjonali na kuntent ħafna li għanna rappresentanti mġus maquda mill-NGOs u mis-Santa Sede u sen saqsijom jekk jistawx jiġu għawnek. U nishtiq minn nġalir ringrazza l-Sur Kommissarju. Grazzi. Kolleġi, just pause for one moment. Sis kollegi, pausa ta' minuta bis, hudu paċenzja sakemm ikonna rappresentanti għawnek fuq il-podium maħna. Grazzi. So colleagues, as... Um... as is kollegi, Mela biex ma nitilfux il-ħin, se nibda bl-introduzzjoni waqt li l-kollegi tiegħi jiġu hawnhekk fuq il-podium. Okay, so well. Tajab wis, mela merħba. Dinja l-ewwel sessjoni la derba tispiċċa mbagħad ovvjament niftħu diskussjoni ma' rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll tal-Parlament Ewropo. Immexxija mill-co-rapporters tagħna Sinjura s Sinjura Kjengel huma l-co-rapporters tar-rapport fuq il-tiġa li jkun hemm approċċ olistiku fuq il-migrazzjoni ma qabel din id-diskussjoni importanti na tassew kontent li għandna mistednin speċjali tagħna illi se jagħtu l-perspettivi tagħhom kif jaħsbuha huma fuq il-Global Compact u dak li jasbu li huwa l-progress sissa jina kontent ħafna li kienu involuti f'dan il-proċess maħna mhux l-ewwel derba li qegħdin fostna hawnhekk. ta' so kuntent li qegħdin hawnhekk. Jakkompanjawna uh, uh, Turk li huwa rappresentata l-UNHCR. Umbat is-Sinjura Netu Leon il-kap tal eko fil-Komissjoni Ewropea, un ta' Spezia Papadopoulou, Senior Policy Officer tal ekre u l-patri Fabio għaxu li juwa sottosegretarju għal rifugjati u migrazzjoni fis-Santa Sed, merba tasso minn qalbi eh, dun Fabio tal-li qiegħed hawnhekk magħna. Bittina l-perspettiva tiegħek. Mela, infakkar, id-dikjerazzjoni ta' New York tal eh, talbet l aspetti prattiċi biex infakkar u zero draft u nixtieq nirringrazzja żewġ ambasċaturi il-komissarju semmijom it-tnejn l li se jitkellmu fit-tieni sessjoni u se nintaqgħu magħhom. Dan iż-żiro draft jipprovdi eh, bażi għad diskussjoni, iż-żiro draft għandu żewġ taqsimiet il-kellima tagħna se jitkellmu fuq dawn iż-żewġ abbozzi u mbagħad wara se jkollna diskussjoni. Mingħajr domin se nsaqsi lil Volker Turk mill-UNHCR biex jgħidilna kif jaħsbuha għaxi jaħsibaw kif għaxi għaxi kwarta forsi 15-20 minuta mill-perspettiva tal-UNHCR. Grazzi ħafna, eh, President Moraes u membri tal-Parlament u mistednin distinti u għapjaċira unura li għalli għandi din l-opportunità biex ikolli skambi ma'kom fuq kwistjoni tant importanti li għanda u dima l-Europa, mux biss l-Europa ma' d-dinja modi differenti nasib huwa importanti ħafna illi nistaw għaldaqstant norbtu fuqkom, fuq l-appoċ ta'kom tal-Parlament Ewropew mod partikolari kif ukoll tal-Parlamenti Nazzjonali u naf anki fuq il-livell interparlamentari, l-Unjoni Interparlamentari u koll impenjat ruħa sow fuq il-migrazzjoni kif ukoll kwistjoni ta' nuxaqs ma' rifuġati. Nixtieq nifoka ovvjament fuq il-Global Compact fuq ir-rifuġati u qabel ma nidħol f'dettall, nixtieq fil qosor ntikom naqra il-kuntest parti li diġa smajna mill-Komissarju Avramopoulos imma nixtieq ukoll intikom il-perspettiva tal-UNHCR huwa importanti meta nidħlu fid-diskussjonijiet illi ma ninsowx dan il kuntest tal-Global Compact. Rajna zida fil-komplessità fuq id-dask, skala, l-kamp applikazzjoni f'daw l-aħħar sentejn. U dan huwa esemplifikat mit-ċifi li smajna imma ukoll narawh kemm in-natura dejjima isa ta' dan il-proċess meta nitkellmu fuq 22.5 miljon rifuġati għedin daw n-nis u ma nis li ħarbu mill-violenza, mill-persekuzzjoni, mill gwer mill-ksur serju ta' drittijiet tal-bniedem. U għedin naraw u koll illi um, interazzjoni kwistjonijiet per eżempju bħal degradazzjoni ambientali, tibdil fil-klima, ġifir anki jekk da miex eh, mux dak illi ta' lok għal-migrazzjoni imma għandu rwol f'pajjiżi bħal qarn tal-Afrika, is somalia u postijiet oħra. U għalhekk huwa importanti li nżommu dal-kunċett f'moħħna huwa importanti wkoll mod partikolari fid-diskussjoni fl-Ewropa. Illi nżommu f'moħħna illi dawn il-pajjiżi eh, li huma l-iktar mill-quta mhumiex fl-Ewropa qegħdin fil-nofsinhar. 84% eh, qegħdin fil-partijiet l-iktar foqra ta' dinja u għandhom bħala sfidi, sfidi ambientali, sfidi ta' svilupp, pal per esempio ta' Uganda, Uganda li għanda miljun li minnu refuġaċi jien minn nofsinar ta' Sudan, minn south Sudan, mill-pajis, ġifiri daw importanti għal komunitajiet, għal konsekwenzi fuq il tweġiba umanitarja u ta' svilupp u statistika importanti wkoll 60% tar-rifuġati kollha huma qed jingħataw akkuljenza f'xi għaxar pajjiżi, jiġifieri tistgħu taraw inqas ta' bilanċ din is-sistema globali. Nafu u kol maħniċ nitkelmu fuq il-rifuġati biss imma nis ġew spostati minn djarom għandhom xi eh, 1 miljoni ġifieri u għanna xi miljun li m'għandhom stat u smajna wkoll mill-Komissarju Avramopoulos fil-kuntest ta' Myanmar u Bangladesh fatt ukoll li hemm 700,000 rifuġati minn Myanmar dawk li huma tal rowinga li ħarbu fil-Bangladesh huwa riżultat ukoll mill-konsekwenzi ta' nuqqas ta' stas u marginalizzazzjoni u diskriminazzjoni severa ħafna apparti ksur ieħor. Minħabba f'dan kollu fl-1946 waħda mir-riżoluzzjonijiet ta' l-Assembleja Ġenerali għamlet ċara illi il-kwissjonijiet ta' rifuġati huma ta' tħassib internazzjonali jilqtu lil kulħadd il-komunità internazzjonali għandhom il-karattru għandhom kamp applikazzjoni globali għandhom bżonn ta' kooperazzjoni internazzjonali fit-tweġiba tagħhom u naħseb illi dan ir-rikonoxximent dan l-arfin fil-ġus maquda ġi f'stadju bikri ħafna u kien għarfin ċar tal-bżon illi namlu xaħġa u mill-46 rajna fil-rifjuġat dak li ġu spostati emerġenza ta' politika eh, għafas uh, operazzjonali qawwi li jwieġeb għal domanda tar rifuġati mhux biss dan rajnieħ fil-livell istituzzjonali u legali imma permezz tal-ħolqien ta' istituzzjonijiet bħal UNHCR imma ukoll il per esempio l-organizmu tal-ġusma u fuq il-Palestina. Fil-fat, fi dikjerazzjoni ta' New York, għamson l-insommu f'maħna dan ta' għal żewġ proċessi u żewġ prodotti wieħed fuq ir-rifuġati u liħor għal migrazzjoni sigura, ordnata u regolari. Meta niġu għal rifuġati, kienet UNHCR, naqra ta' ibrida, imma kienet il-UNHCR il li kienet mitluba għabbasi tal-applikazzjoni prattika tal-qafas għal-rifuġati f'bosta situazzjonijiet f'pajjiżi differenti madwar id-dinja u dak li tallimna minn din l-esperjenza bikrija kif ukoll konsultazzjonijiet ma' dawk interessati, stati membri, deputati parlamentari, membri ta' soċjetà ċivili, NGOs, eh, komunitajiet eh, ta' fidi biex jiġu proposta ta' test u issa edin fil-parti tal-axar żewġ terzi ħanadu ta' dan il-proċess tal-limna lezzjonijiet tagħna mit 13 il-pajis fejn applikajna CRF u kenna u kol xi ħames eh, konsultazzjoni tematiċi f'Ġenevra sena li għaddiet u kellna wkoll ħafna konsultazzjoni reġjonali ovvjament u bdejna produċejna Zero Draft tal-Global Compact fuq ir-refuġati illi ġi maħruġ fl-31 ta' Jannar u bdejna il-proċess ta' konsultazzjoni formali f'Ġinevra, ġifiri qed nimpenjaw ruħna mal-istati membri huma partijiet oħra interessati kif nistgħu niżguraw dan il-Global Compact fuq ir-rifuġati jiġi mlaħħam, ispirat mill-esperjenza ta' pajjiżi li qed jilqgħu din l-isfida u anke din ir-rieda komuni kif Kummissarju Avramopoulos u ħafna minnkom dan il-Komitat u anke fil-Komitat tal-Affarijiet Barranin ta' spiss identifikajtu bħala ħtiġa biex navvanzaw. U għalhekk dan il-Global Compact eżad dan il-zero draft ċinu u għet intikom ekk stampa ġenerali man essenzjalment jiprofa jindirizza waħda mill-lakuni perenni li kena fuq sim ta' responsabilità multinazzjonali fuq livell globali. Din hija waħda mill-kwistjonijiet l-iktar diffiċli din nifaċċaw daw l-aħħar snin hija msemmija eh, fil-preambula ta' konvenzjoni tal-1951, però mhux f'xi dettall Eh, semmi biss il-ħtieġa għal kooperazzjoni imma kif nistgħu niksbuha min huwa responsabbli il-modus operandi le da mhux imniżel bil-miżura neċessarja ta' dettall. Imma aħna qegħdin nibnu fuq eh, snin twal ta' eh, esperjenza ta' prassi 70 sena kważi, il-Global Compact qed jipprova joħroġ b'dawk il-miżuri ta' poċ li l-pajjiżi għandhom bżonn dawk l-iktar uta imħabba eh, flus pal Bangladesh, Uganda, Tanzania, l-Etjopja, jew minħabba situazzjoni li ilu impenjata impenjati fija ġifiri daw il-5.3 miljon rifuġati sirjani fil-pajjiżi tal-viċinat. Dak li prova jagħmel dan iż-zero draft huwa illi jimpenja ruħu mhux biss grupp żgħir ta' stati membri illi l-komunità internazzjonali eh, torbot fuqhom huma il-pajjiżi donaturi s-soltu eh, stati membri tal-Unjoni Ewropea, imma eh, jidħol pereżempju foqsma pari sistemazzjoni li huwa sinjal importanti ħafna ta' solidarjetà li għandna bżonn mhux biss għas-sitwazzjonijiet illi qegħdin iktar qrib l-Ewropa imma u kol eh, strument pala qsim ta' responsabilta u ħana nabżon naħdmu iktar fuq l svilup eh, eh, aħna kena esperienza mal-Bank id-Dinji, per eżempju, bl-impentio, u nizguraw illi meta r-rifuġati specialment jgħodu f-situazzjoni għal ħafna żmien, bżon nizguraw illi kunem kooperazzjoni għall-izvilupp fil-fazi bikrija biex jekk it-tfal ikollhom aċċess għall-edukazzjoni għall-kura tas-saħħa Ġi provduti mhux biss għal-rifuġati imma għal komunitajiet ta' akkoljenza biex almenu dawn is-sitwazzjonijiet isiru opportunità vantaġġ inkluż mill-lat ta' l-iżvilupp. Iva qed nifakaw ferm iktar fuq it-tfittxija soluzzjonijiet kif tafu soluzzjonijiet ma tantx eh, forsi kienu daqshekk ta' tifsira, speċjalment meta niġu għal ritorn volontarju imma nittamaw illi bl-enfasi fuq il-fatt illi nindirizzaw l-eruq tal-kawzi kif smajtu mis segretarju ġenerali stess bl-enfasi biex nsibu iktar miżuri kreativi biex nkunu nistgħu nimpenjaw ruħna fuq, fuq l-eruq tal-kawzi tal konna ferm iktar appoġġ tal-komunità internazzjonali. Il-Global Compact fuq ir-rifuġati għandu bħala għan li ma jkunx vinkolanti mhux trattati u konvenzjoni, imma se jkollu fl-istess waqt Eh, tfissira importanti ħafna se jiġi adottat minn 193 eh, stat membru u adottat ukoll da se jkun pasta ġgant ta' bidla kif il-komunità internazzjonali timpenja ruħa ma' pajjiżi illi huma milquta mod partikolari u forsi nistaw issa morru lura għal dak li għattint għattint iva, eh, President pala xogħol ta' deputati parlamentari nistgħu nissuġġerixxi li jkun importanti ħafna illi niżguraw illi jkun hemm espressjoni qawwija ta' appoċ. biex niżguraw illi natura globali, internazzjonali tar-rifuġati eh, tiġi rikonoxxuta illi l-Ewropa hija parti integrali u mhux apparti parti u għandha rwol ċentrali dan rajnieħ um, fl-Istati membri kif ukoll l unjoni Ewropea bħala istituzzjonijiet fil-Kummissjoni Ewropea imma niżgura wkoll illi ikona strumenti li nistgħu nanċipaw minn bassruhom ġifieri strumenti finanzjarji nafu li intkom bħala deputati parlamentari għandkom il-supervizjoni uh, tal-budget meta niġu għall-MFF u hemm bżonn niżguraw li dak illi bdiet il-Kummissjoni Ewropea fil-proċess tal-budget illi tikkonsidra eh, din natura ta' spostament li semmejt u dan appoġġ wieħed jista' ibassru eh, ikun jista' jiġi tressa għax għandna bżonn nibatu messaġġ qawwi ħafna speċjalment meta mmorru lura l-messaġġi li smajna minn dawn il-pajjiżi ewlenin ta' koljenza eh, ħasbu li kien abbozz tajjeb iva imma kellhom bżonn ta' iktar impenji mill-bqija tad-dinja meta huma tjerfaw ir-responsabiltajiet ta' turija ta' akkoljenza lil bosta rifuġati u għalhekk dak li nistgħu ngħidu meta niġu għall-iktar anticipazzjoni għall-iktar tbassil eh, dan jiġi eh, mbagħad u koll ikkonsidrat, specialment spostament ta' nis, ovvjament hemm il-kwistjoni ta' risistemazzjoni u rotot differenti ta' riammissjoni. Fuq il-sistemazzjoni qegħdin fil-bidu ta' dak li huwa mitlub iċ-ċifri għadhom baxxi wisq għandna għanna bżon sistemazzjoni mhux biss fil-Mediterran ċentrali imma f'sitwazzjoni disprati fl-Afrika kif ukoll mħabba il-sitwazzjoni fis-Sirja fejn dawk l-iktar vulnerabbli għandhom bżonn li kolhom aċċess għas sigurtà f'pajjiżi terzu nittamaw illi dan ikun mhux biss qed nitkellmu fuq xi elfejn imma proċess ta' impenn għal risistemazzjoni bħala sinjal ta' solidarjetà li dawk il-pajjiżi li huma milquta b'mod partikolari mbagħad l-aħħar punta bil-manala għax hawnhekk inti titkellmu wkoll fil-Komitat Libe eh, fuq il-Sistema Komuni tal-Azil UNHCR eh, titratta indirettament imma dak kollu li huwa solidarjetà esterna titratta wkoll is-sistema komuni ta' l-azil, speċjalment meta wieħed jiġi għal xi ħut mill ta' solidarjetà li din iddiskutu, inkluż ir-relokazzjoni u il-pajjiżi li huma milqutu kemm kemm eh, għandhom bżonn benefikaw minn dawn il-vantaġġi kollha. Ġifieri huwa importanti ħafna l-messaġġ mill-Ewropa ikun wieħed fejn l-azil kif għandkom fil-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tal-Unjoni Ewropea fejn hemm id-dritt għall-ażil jagħmel parti minn din il-karta li hija valur importanti biex daħluhom f'dawn id-diskussjonijiet u għalhekk iva aħna se nkomplu b'dan il-proċess ta' konsultazzjonijiet fix-xarejn li ġejjin mal istat membri nittamaw nifinanzaw id-draft sa' Lulju u nittamaw il kwistjoni basika fondamentali ta' bilanċ bejn minn banda waħda l-aspett volontarju tad dokument u mill banda l-oħra il-ħtieġa għal impenn lejn l-għajnuna, l-appoċ u nerfaw responsabilta ta' dawk il-pajjiżi li huma mill-quta mod partikolari nsibu mekkanizmu biex ikun nistgħu naslu għal dan il-bilanċ fl-abbozz. Nżgurakom illi dan se li se tkun waħda mill-kwestjonijiet l-iktar diffiċli li se jkollna fil-ġimgħat eh, u xhur li ġejjin u aħna norbtu fuqkom deputati tal-parlamenti biex tkomplu bir-rwol tagħkom. Nirringrazzjakom il-koll u nittama li tkomplu tuna l l lajnuna tagħkom. Grazzi ħafna sur Turk Grazzi ħafna tal-li tajtna l-perspettiva tal-UNHCR nixtieq insemmi meta jkollna diskussjoni biex deputati tal-Parlament Nazzjonali jekk m'għandkomx karta bħal din tixtiequ illi titkellmu jekk ġobkom imlew waħda minn daw il-formuli hemm għandha diġà xi ħut minnhom u se nkun prudenti għax hemm bżonn nispiċċaw din is-sessjoni fl-erba' u kwart. U għalhekk iva tista' Iva, naħseb tmin minuti sa tagħmlu dak li suppost eh, eh, tajdu f'kwarta. Mela, għandna ħafna nies li jixtiequ jitkellmu u nixtiequ Natu l-kelma lil kulħadd jekk għadkom mamlejtux il-formala, iva nara dawn l skedi, dawn il-formoli, tuwa mbagħad jiena nara il-lista ħames minuti oħra. Issa jiena kontent ħafna li għandi hawnhekk il-DG Ekor Eh, Signora Leon mill-Komissjoni Ewropea. We haven't met, sorry. Skużani, ma ma tqajniex imma dik. Eh, jiena kont qed nagħti lezzjoni l kollega tiegħek fuq ismi minuti, ma sama jotta li ukoll. Grazie, membri tal parlamenti panelists, membri tal-Parlament. Grazzi ta' sew tal istidintu il-Komissjoni Ewropea biex eh, nħidu sem din is-sessjoni speċifika tal-laqa. Nibda l-interventi billi eh, nilqad l-inizjattiva xavra ma' diġà għala. Eh, bl-inizjattiva li n-organizzaw din il-laqa unek l-lum hija waħda f'waqta ħafna. Eżattament wara il-ħalli ħarġu iż-żewġ patti Zero Compact u anki meta bdejna negozjati fuq meta ħajibdew dawn il-negozjati jina kif għal komissarju Avramopoulos u kif għal il-komissarju assistant komissarju għoli li eh, dawn huma kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati mill-kompakt. Il-dikjerazzjoni ta' rifuġati u migranti fl-2016 kien punt importanti biex nizviluppaw il żvilupp il reazzjoni għall iżvilupp eh, tal-politika fir rifugġati Aħna passjoni li impenjati għall iktar sim ta' responsabilità fit trattat ta' rifugġati iktar sħaqna fuq dan il-punt. Il-numri ta' rifugġati u applikanti għall-azil huma eh, grbar ħafna u bis probabli ser jitilaw minħabba konflitti ġodda u anki konflitti antiki. Il-Global Compact titina l-opportunità li ma bħala biex intejbu l-effettività, eh, l efficienza u s-sostenibilità tar-reazzjoni tagħhom ma' sitwazzjonijiet ta' rifugġati. Għal żmien twil l-Unjoni Ewropea kienet msieħ bawlenija tal-UNHCR biex indirizza kustjonijiet ta' rifuġġati u sitwazzjonijiet ta' rifuġġati. Għal snin issa kienu parti kbira tal-budget tal-għajnuna umanitarja tal-Kommissjoni li ġiet dedikata għal situazzjonijiet ta' spostjar mġiel, il-Turkija, il-Kenja, l-Iraq, Uganda. Dawn huma postijiet fejn aħna minna interventi biex nsemmi xi wħud biss. U nixtieq hawnhekk infaħar l-isforzi kif sema l-assistent kommissarju Woli għal dawk il-pajjiżi li qegħdin jilqgħu numri kbar ta' rifuġati. Apparti l-kwistjoni tal-fondi għal sitwazzjonijiet ta' spostjar fuq imġiel u sforzat, aħna ħlaqna eh, politika ġdida. Fl-2016 il kummissjoni adottat eh, il-komunikazzjoni ġida fuq l-IDPs. U dan seħ eh, f'Istanbul f'Mejju l-2016 bħala prezentazzjoni tagħha. Il-linja ta' politika kienet eh, xpronata minn snin ta' esperjenza għal popolazzjonijiet ta' IDPs mod kemm internament kif ukoll ir rifuġġjati l-approċ illi permetta li rifugjati illi f'approvivu ma kienux sostenibli minħabba u kol it-tul ta' din il-krizi illum il-ġurnata. U konna għanna għodda biex dan ikun bil-mot il-mot iktar mħares bħala status u li ikun għamlu situazzjonijiet li jiġu li jiġu trattati li jinvolvi atturi fuq livelli kollha inkluż dawk politiċi li jidaħlu dawn ir-regoli u illi jilqaw il-ħtiġijiet dan rifuġjati u komunitajiet li ospitaw illi konem approċċ li wieħed se jorbot fuq innifsu biex jgħin il dawn il-komunitajiet u popolazzjoniet li jgħixu f'dinjeta bħala kontribwenti għal komunitajiet li jospitawhom sakemm ma jsibu soluzzjonijiet sostenibbli għas-sitwazzjoni tagħhom. bħalissa qegħdin nimplementaw dan il-komunikazzjoni f'sitwazzjonijiet differenti fil-qasam. Il-komunikazzjoni hija linjata ma' il-kriterji li hemm fil-Comprehensive Refugee Response Framework u iż-Zero Draft ta' Global Compact. Mont konkret fuq il-Global Compact għal-Rifugġati, għaniprofa ma ntanniġ dak li għal komissar komissarju jiena jiena sena meċi kummenti ġenerali ferm L-ewwel net l-Unjoni Ewropea tarra fil-wol ċentrali tal-UNHCR fil-wol tal affas tal-reazzjoni ta' rifuġati U nixtieq nilqa' din opportunità li nfaħħar ir-wol tal-UNHCR fil-proċess. Para minn hekk aħna nerġgħu nsaħħu l-pentana għal status ta' rifugġati u pala protokoll bħala sis tal-reġim nazjonali protezzjoni ta' rifugġati. It-tini net l-Unjoni Ewropea wkoll tappoġġa l struttura proposta tal-Compact la abbozz tal-Compact propjament immod partikolari il-respons eh, li kun li kien infassal eh, ċertu karakteristiċi li l-assistent kommissarju għoli għadu kif semma. Pal-linja tazzjoni aħna napprezzaw illi huwa iktar orjentat lejn azzjonijiet biex iktar nikonna lat operattiv għal dan il-qasam. Illi nindirizzaw il-raġunijiet wara dan it-tip ta' spostjar tal-kooperazzjoni internazzjonali, solidarjetà indirizzaw ukoll l-involviment tal-partijiet kollha interessati biex ikun hemm soluzzjonijiet sostenibbli u dejjema għandhom ikunu kollha riflessi fil- Zero Compact għal-rifugġati. Fisċu li ġejjin aħna ħankun qed niddiskutu u nagħmlu konsultazzjonijiet u ħan evolvruħna mod attiv mal dawn il-proċessi sabiex nittamaw li wassal għal adozzjoni b'suċċess ta' dan il-Global Compact, strument illi palma għal Komissarju Avramopoulos huwa bżonn jus iktar minn qatt qabel. Grazzi u nittama li zammejt. Inqas minn minn minuti jirġa, tgħid il-kellima. Iva, jiena seb dejjem ngħid dak tista' tgħid sabat minn minuti dak li s-soltu għandek tgħid fit tnax għax jiena ħana rom, jiena ħana rom. Kollha ħadd jonos dimi, u eh, allura ħaġa ta' disċiplina ehm, irrit li u koll il-panel li kollu ċansu verità li reġiċi ehm, għal-kommenti tal-parlamentari jina musu mal namel konklużjoni nwidkom. Mela, nadu għal Honorable Papadopoulou il-ekri. Grazzi ta' sew, sinjuri. Grazzi tal-li s-sidintuni unek għal din il-laqa interparlamentarja l-lum. Jena eh, nistidna biex ndaħħal il-lat tal-NGO għonek fil-diskussjoni biex naqsam ma'kom xessibijiet il-li komunita taqsam u anki kif eh, kol ġi komunikat f'Ġenevra fil-konsultazzjonijiet l-ewwel nett nixtieq ngħid li aħna narfu l-sforzi kbar li saru mill-UNHCR u l-progress lejn il-Compact Globali u napprezzaw ferm l-involviment inklusiv tal-NGOs. is sena li għaddit ukoll. Narfu wkoll l-involviment tal-Unjoni Ewropea mill-dekjerazzjoni permezz l diskussjonijiet tematiċi skont l-approċċ għal dan it-tip ta' sustjar MGL u anki l-appoċ umanitarju. Aħna nilqaw il zero draft tal-programm tazzjoni u nħossu li huwa huwa komprensiv, jikopri l kussjonijiet kollha rilevanti, kien hemm għatta elementi pożittivi illi aħna qegħdin nfaħru għaliex juru illi jem bidla gradwali l approċċ għall-komunità li ġifieri nbedu nitbedu minn l-idea ta' ċentri ta' detenzjoni u kura u manteniment iktar biex ikun hemm integrazzjoni fil-komunità tal ta' min jospitom u anki il-kunċett tant li ħollu jorbot li l-immigranti jiddu jiserħu fuqhom infushom illi dritt li tagħhom li jaħdmu u jmantnu lilhom infushom fenn li warrashom. U anki l-atturi kollha pal-muma l-Pelmi Bank Dinji li kolla għandhom rwol siwi ħafna x'jaqdu li fl-istessin rritnejtu għalija kinti tittara l-kompak globali li jitrasforma il-approċ tal-komunità globali għal protezzjoni li tamaw li ħajsir. Mela żewġ affarijiet oħra eh, li nistaw insemmu kte permettunna li għandna bżonn huwa l-ewwel nett li niżviluppaw ambizzjoni kollettiva, affas kollettiv. U t tininet nett li nkunu naqta operattivi biex niprovdu linji gwida tal-istati membri ta' kif għanna bżon indirizzaw din biex ikun hemm soluzzjonijiet ta' rifuġati madwar id-dinja. Mela, fuq il-ambizjoni kollettiva, ejja mmorru lura għal-minuta għal-anijiet tal-kompa globali li diġa semmew mill-Mr. Eh, Turk. Jiġifieri il-Global Compact irrit jindirizza dan il-distak, um, dan il-vojt li hemm biex jara li jkun hemm responsabiltajiet li jinqasmu ma' kulħadd u li jkunu ndas u globali. Issa dik li jaqsim ta' responsabilità li hija dawa dak il-valur miżjud idealment wieħed irid jara definizzjoni aħjar x'iridu ngħidu biha dir responsabilità komuni, sim ta' responsabilità u sim tal-pis. U dana x'issarra fil-prattika? fil-akkoljenza, fl-ammissjoni biex nilqaw il-tġijiet u komunitajiet ta' appoċ li jgħatu għajnuna konkreta għal risistamazzjoni, resettlement, li nistgħu nagħmlu iktar biex ikun hemm iktar ta' involuti li irrit ikollu irrit ikollem iktar għanna u ser nistaw mux jistaj jistaj sir. U dan huwa tip tal-lingwaġġ li rridu indaħlu e, fi ħsieb tagħna kif intqalu konu kollega tagħna. Ah, Jiexu xi ħaġa l-importanti wkoll konna l-ambitu iktar globali għaliex issa qed involvu Hawnhekk fil-lingwa ċana qed ngħidu jdu nvolvu l-istati membri, l-istati membri. Eh, Ma mhux qed daħħal l-istati membri, mhux qegħdin jaqblu l-istati membri b'ġekbira ta' rifuġjati fil-fatt qegħdin jiġu ospitati fil-dinja sviluppata. Imma hemm stati membri li huma pajjiżi li mhux biss huma donaturi imma illi jospitawhom allura b'din ir-responsabilità dan il-fis maqsum li aħna rridu naraw permezz ta' azzjoni konkreta. U aħna rridu u naraw li jkun hemm min jagħti iktar dritt tal-azil u mhux tar-ritorn ir-riforma aħna dan jista' jsir iktar xogħol f'da kienu x'aqsam pereżempju l ta' protezzjoni ta' ħarsin il-ħarsu il-spazju ta' protezzjoni u għad-dritt tal-azil, aċċess għad-drittijiet hija xi ħaġa li diġà rridu ndaħlu fil-preambolu li nirratifikaw pereżempju il-Konvenzjoni ta' Ġenevra mill-pajjiżi kollha dawn huma kollha affarijiet li il-komunità internazzjonali titlob għalija b'mod permanenti li biex tista' tiddaħħal fit-tekst. U dan ikun il-punt wara l-avvazzjoni kollettiva sa fuq it-tieni aspett li nkunu ktar operattivi, iż-zero draft bħalissa huwa ibridu jaqat il-prinċipi mal-lat operattivi, jew l inni gwida operattivi. Jiġri forsi għamel iktar sens li kieku fil-revizjoni illi kena diġa xiftit minna di jisir iktar operattiva mill sati membri fuq eżattament kif għana naħdmu ehm, forsi ċitib ta' skadenza u x post niksbu f'stadji differenzi ta' dak il-perdu ta' żmien u anke l-arranġamenti li ħajsiru skont il-linji gwida aktar konkreti. L-approċċ soċjetà dan kollu huwa model u motto. Motto li għandu jibqa' motto tagħna għal tul id-diskussjonijiet tagħna u essenzjali għal kompaj globali tana jista jina taħjar sabiex nejnu l-pajizi jamlu għadin sabiex ikunu jistaw jibat uwa. xis fisser ġifri li kollok approċ ta' soċjetà? Kif tista' tiġi koordinata? Kif jista' jkollok il-parteċipazzjoni ta' rifugġati mod sistematiku? Il-arranġamenti nazzjonali, kif dawn huma mqaqla mill eh, per esempio il dak li huwa l-wol tal-mexxejja lokali fuq il-livell pratiku, il-monitoraġġ, evalwazzjoni illi bħalissa għaddin namlu tajab għalihu u um, nizzel fil-pjantazzjoni imma rridu naraw li jibqa' mek meta l-GCR jiġi adottat iktar tard din is b'dan il-miżuri dan l-anijiet illi huma barbuta minn maż-żmien. Forsi nistgħu għam mal-SDGs għal dik l-implementazzjoni, il- il responsabilta li għet jirrit jerfa mux biss lejn l-istati membrimma ta' tar infusom. infushom għaliex dawn huma persuni li aħna responsabbli lejhom. nejnu għom illi jsibu soluzzjoni problemi problemi tagħhom, qegħdin għom illi jkollhom ħajja sostenibbli minn fejn jiġu l-NGOs u maresti illi jgħinu l-izvilup ta' sistemi ta' bonotaraċ biex jkejlu l-progress. Żewġ eh, affarijiet oħra rrid nikkonkludi li huma speċifiċi għal kontest u reġun X'eżempju aħjar se jkollna f'dan is-sib ta' eh, struttura reġjonali lokali li dawn iridu jitqisu iktar, jridu jingħataw iktar importanza ċertu linji gwida partikolari għalihom. Barra minn hekk il-żewġ kompaks huma eh, komplementari zero drops ħarġu fuq it-tnejn li huma huma irtu ikun hemm mekkaniżmu għal koordinament bejn it-tnejn għaliex in-numru ta' kwestjonijiet illi huma orizzontali li jolqtu kemm il-migranti fuq rifuġati mod partikolari fil-kontest ta' migrazzjoni mħalta u li tibda mid-detenzjoni, tu l-arranġamenti ta' kolienza, ta' tfittxija u salvataċċa għal-għajnuna l-gruppi vulnerabli, da l-istatullu insomma, di ikun hemm din il koherenza bejn it-tnejn. Grazzi. Very much for, and for the ECRI's Grazzi tassew ta' din il-perspettiva ta' ekri u xogħol li qegħdin tagħmlu. E, issa nadu minnu fih għal intervent ta' Dun Fabio Baggio din jattini tieni darba se intervjeni fil-kumitat u jina grat ħafna għal prezenza tiegħu. E, Dun Baggio. Iva, nitkellem bit-Taljan. Jina nishtiq ningrazzja l-Sur eh, Claude eh, Moraes, eh, l-Komitat, rappresent tal-Komitat tal-Libe, tal-li et jistedinni biex nitkellem fuq il-Global Compact fistem sezzjoni tal-immigranti rifugjati tal-Santa Sede għal-Servizzi tal-Izvilup ehm, integrali. Il- laqa li kienem għal-Komitat Interparlamentari fuq il-Global Pact, eh, Compact, titini l-okkazjoni li nejt xini l-intenzjoni tagħna bħala l-Santa Sede biex nħadmu għal suċċess ta' dawn il-proċessi li ħajwaslu għal adozzjoni tal-Global Compact kemm ta' rifugjati u anki ta' migrazzjoni sikura regolamentata u regolari fit-tieni eh, semestru ta' din is-sena. Ngwidati direttament mill-Papa Franġisku, is-sezzjoni ta' migranti u rifuġjati ħareġ dokument 20 punt ta' azzjoni li tadda xi xurilu għal minu responsabbli għal żewġ proċessi għal ġnus maqudu, għal maquda. l 20 punt li takkolja tħares, tipromuovi u tintegra jissuġġerixxu għatta miżuri effiċenti li flimkien jikostitwixxu reazzjoni olistika għal l-isfidi tal-lum ġurnata. Aħna ħassejna li kien fuqtu illi nħejju dokument wahdini għal żewġ Global Compacts għabbażi tal-osservazzjoni l-immigrazzjoni dejjem hija parti minn flussi mħalta u l-immigranti u rifugjati qabel ma kienu hekk huma persuni li għandhom drittijiet fundamentali u dinjità illi ħadd ma jista' jiġħada din iż lażla wkoll kol tittisħaq l-opportunità li l-proċessi ta' tfassil u negozjat tal-żewġ kompakt jżommu armonija kemm jista' jkun f'talimat illi reaġixxu ma taħjar għall-isfidi ta' xenarju migratorju globali komples immens. Minkejja dana kollu għal min ħajkun qegħdin ifassal il-xogħol musta jkun faċli li jarraf suġġerimenti operattivi li għandhom xaqsmu mod partikolari applikanti għal protezzjoni internazzjonali Dana jittratta kol sensiela ta' konsiderazzjonijiet prattiċi li ġejjin mill-esperjenza tal-qasam ta' knejes lokali organizzazzjonijiet kattoliċi, prattika tajba li diġà fisse u possibilment li tista' tiġi repetuta f'kontesti oħra ġeografiċi. L-Unjoni Ewropea u istati membri taħħa jistaw kol jiftaħru fuq il-prassi um, li huma implementati li huma jissuġġerixxu ma stess fil-20 puntazzjoni u fil Fatt għalhekk inħossu li huwa essenzjali il-kontribut l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jista' fil-fatt jagħtu fil-proċess li għaddej. Il-prinċipi u l-valuri li huma bażati fuqhom l-20 punti tazzjoni jirrappreżentaw l-elementi ewlenin illi ehm, dan il- jagħmel parti minn dan il-kontinent li nibed minn il-kontinent u ħareġ Konstituzzjoni u Konvenzjoni Internazzjonali. E, eh, nixti nkopri bil-klim tal-Papa Franġisku l-Ewropa umanistika li hija l-art ta' dritti tal-bniedem, ta' dik demokrazija u l-libertà, art tal-poeti, filosofi, artisti, mużiċisti, letterati om tal-popli popli u nazzjonijiet, om tal-nisa u rġil gbar illi kienu jafu eh, jiddefendu u jagħtu ħajja tagħhom għad-dinjità tal-taħuhom. U għal dar boħra huma mitluba illi jagħmlu l-istess ħaġa f'dan ir-rwol ta' protagonista u hekk fejn ħadd ieħor jaqta' qalbu u jirrinunċa u jiġħada. E, L-Unjoni Ewropea saħħithom fil-tradizzjoni tagħhom jistgħu jkunu xhud biex joħeġġu il-komunità internazzjonali li fl-imkien għall-isfidi globali u li jaħdmu għal dinja aħjar billi kulħadd jerfa' ir-responsabilità tiegħu l-attenzjoni li hija dedikata għal applikanti għal azil rifugjati li ġew l-aħħar snin, il-programmi li ġew implementati għal tagħhom għal ġid tagħhom u għal isforzi kbar li sar fuq livelli nazzjonali fuq livell tal-Unjoni Ewropea palmija riforma ta' regolament ta' Dublin jimmanifest juru il-serjeta u l-impenn li huwa mirfuħ mill-Unjoni fil-ambitu tal-azil. Il-Kompa Globali fuq Rifuġjati jirrippreżenta l-opportunità li ninvolvu u kol stati oħrajn tal-kontinent Ewropew u anki ta' kontinenti oħrajn. L-istess għan u impenn illi nfasslu reazzjoni komuni ħafna iktar wisa u effiċjenti. Grazie. Thank you very much, uh, Father Baggio. Grazzi ħafna lil Father Baggio. Issa, se nibdew bid-dibattitu minnu fih u ser nisimgħu l-kummenti tagħkom. Nirringrazzjakom tal-paċenzja li wrejtu u forsi anka l-panel li ikun jista' jwieġab il-mistoqsijiet tagħkom. Għandi aħbar tajba. Bażikament, eh, kull minn fis-sala jixtieq saqsi xi ħaġa, ma mbagħad hemm ukoll aħbar ħażina li hija li għandna ftit minuti biss. Eh, kjoġobkom għalhekk se nitlobkom illi maddu mux titkelmu jżiet minn zewċ minuti kull wieħed. Ħanibda minn xaħat illi naf illi ħajżom mal-ħin. Ħanibda ma' minn eh, membru parlamentari Ewropew, mbagħad nieħdu membru mill-Parlamenti Nazzjonali. Ħanibda biż-żewġ MEPs illi kienu awturi tar-rapport fuq approċċ holistiku tal-migrazzjoni. Ħibdew mis-Sinjora Mezzola mill-PPE. Grazzi ħafna Claude, ħan nipprova nżomm kemm jista' jkun fil-qosor. Imma Il-rapport tagħna domna sena u nofs ninnegozjaw u nabbozzjaw u nabbozzawh u għalhekk ħudu paċenzja ser ikolli nsemmi issa xi punti jew l-enin tiegħu. Anke minn mindu adottajna dan ir-rapport, il-dimensjoni ta' situazzjoni e, illi kanna dik il-ħabta u għatanna issa għada wahda surreali għatem nis li għatimutu fil-bahar, miet ta' nis għatit il-fuħajietom u aħna bħala politiċi irridu nifmu illi għanna dmir nieħdu pożizzjoni u najdu illi dawn huma nies mhux sempliċement statistika, irridu nibdlu daqsxejn il-mentalità tagħna. Ma nistgħux nibqgħu noħorġu b'soluzzjonijiet ta' emerġenza għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Anka f'dan il-Parlament irridu konna viżjoni fuq terminu twil. U il-punt ta' tluq ta' rapport tagħna kien illi s-solidarjetà irridu kun il-bażi ta' kwalunkwe azzjoni migratorja li nistgħu nieħdu. Għaliex biex ikun hemm approċċ holistiku, irid ikun hemm miżuri immirati lejn in-networks kriminali, immirati lejn dawk in-nies li jieħdu vantaġġ minn refuġjati vulnerabbli. Fl-istess ħin irridu nagħmlu differenza bejn dawk illi għandhom bżonn il-ħarsin u dawk illi qed jivvjaġġaw lejn Ewropa biex jiġu jsibu xogħol. Irridu nifmu illi dawk illi qed jaħarbu mill-gwerra u mill-persekuzzjoni għandhom dritt ta' protezzjoni. Imma dan ma jfissirx li hemm il-dritt sakrosant għal kulħadd illi eh, ikun migranti legali. Jekk aħna unjoni illi għandha valuri komuni, irridu, irridu nsir unjoni illi għanda responsabiltajiet komuni u koll. Għanna bżon rotot legali u mezzi legali fostom anka approċċ ħjara risistemazzjoni. Jekk xina namlu dan, ehm, ma jkunx hemm li jkollhom għalfejn jitilgħu fuq xi bastiment e, f'kondizzjoni ħażina u jispiċċa eventwalment jitlef ħajtu. Irid ikun hemm Eh, sistema ta' miżuri fostom eh, kontrolli ħel fuq il-frontieri esterni. Fuq eh, perspettiva etwal, irridu nindirizzaw x'inhuma il kawzi u għanna bżonnu koll approċ ġdid dwar l-integrazzjoni approċċ li jipproteġi drittijiet ta' kulħadd imma fl-istess ħin jirrikonoxxi huwa ġust ukoll illi l-immigranti jirrispettaw il-valuri li fuqhom hija mibnija l-Unjoni tagħna. Grazzi ħafna Sira Mezzola hija membru tal-PPE u hija minn Malta. Hemm il-ħin fuq l-iskrin biex intom iżommu mal-ħin is-Sinra Mezzola qabżet ftit iż-żewġ minuti. Issa hemm is-Sinra Kienge mill-Italja għal żewġ minuti. Is-Sinjura Kienge kienet ukoll ir-rapporter tar-rapport dwar l-approċċ holistiku. Grazie. Nixtieq nirringrazzjak President Marajas, u nixtieq nirringrazzjaw kol il-mistednin daw kollha illi kelmu qabli ġifiri il-mistednin tagħna u tkellmu fuq il- Global Compact fuq ir-rifuġati kif fakkar il-President fil-ftuħ Dawn huma dawn il-patti moment storiku, opportunità storika biex nittrattaw dawk l-affarijiet li huma fuq skala internazzjonali fuq il-mobilità. Il-mobilità fl-aspetti fil-sumaturi kollha tagħha għax iż-żewġ patti huma marbutin ma' xulxin ħa ma ninsewx il-adozzjoni effiċenti ta' dawn iż-żewġ patti se jsaħħu l-impenji tagħna. U dawn huma kollha fenomeni b'ħafna sfumaturi li għandhom jitolbu soluzzjonijiet globali integrati u koerenti. Memx pajis waħdu li jista jilqa li sfidu l-opportunitajiet ta' dan il-fenomenu, ma dan hu il-mertu tal-Global Compact għax huma msejsin fuq eh, għarfien reċiproku tal eh, ta' dak li dak li hija l-immigrazzjoni u r responsabilità din l-istess responsabilità maquda mal-prinċipju ta' solidarjetà illi kontribwixxu biex ikunu l-qafas tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq dan l-appoġġ olistiku qudiem il-fenomenu tal-migrazzjoni. Iż-Zero Draft u koll dan il-kontribut fil-kawza tal-umanità u jaħseb illi dawk il-pajjiżi Dawn il-pajjiżi rappresentaw l-iktar żoni foqra fid-dinja u għandhom bżonn appoġġ adegwatu għalhekk dan il-proġett se jkun iktar rifless fuqu fil-negozjat li ġejjin imma hemm xi aspetti li għandhom bżonn jibqgħu eh, jibqgħu il-qofol ta' dan iż draft, id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet eh, tal-rifuġati biex ikunu rispettati kif qal eh, dun baġġo l-ewwel, id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet ta' dawk l-iktar vulnerab speċjalment nisa u tfal taħt l-etar jkunu qalba tal-politika tagħna. Prinċipju ta' noħu fil-mo jsib ruħu fid-dokumenti kollha adottati. Il-politiki tagħna hemm bżonn jiġġieldu b'mod effettiv il-ruq tal kawsijiet u anke tal isvilupp sostenibbli bħall-Aġenda 21 u dak li rajna fis-Sirja, fil-Burundi, fil-Afrika ċentrali eh, fejn hemm il-biċċeriji umani dawn kollha jitolbu azzjoni konkreta minaħa tal-komunità internazzjonali. Il-patti globali se jkollhom suċċess jekk ikunu jistgħu jimlaw din il-lakuna li tiżisti bejn it-teorija u r-realtà għax jekk le se jkunu biss dikjarazzjonijiet fuq il-karta biss u se jtilfu l-opportunità storika li għalija għamel referenza l-President Moraes fil-introduzzjoni tiegħu. Grazzi. Okay, thank you. Let's now go to the National Parliament. Grazzi ħafna ħana du issa membri mill-Parlamenti Nazzjonali. Ħanibdew mis Missur Senger Zaland mill-Ungerija. Li parti mill-PPE. Żewġ minuti. Mikrofon għal-kellim. Mikrofonu għal-kellim. Mela, tista' terġa' tibda. Grazzi ħafna. Aħna naħsbu li l-abbozz irid ikun fih l-obligi imma jrid jirrifletti wkoll it-tħassib leġittimu tal-istati membri apparti mill-aspetti umanitarji. Iġifiri, is-sigurtà nazzjonali ukoll trid tkun koperta eh, fċieħ il-bilanċ. Aħna nemnu illi individwi li potenzjalment jistgħu jkunu perikolużi għandhom Eh, għandhom jiġu separati mill-bqija tal-grupp, hekk kif jaslu mal-frontiera tal-pajjiż. Dan huwa aspett importanti tal-politika esterna tagħna. Rridu wkoll nikkonsidraw il-żoni ta' transitu u żoni sikuri. Ħana konvinti illi il-problema trid eh, tiġi indirizzata barra mill-frontieri tal-Ewropa. Allura rridu nifukaw zjed fuq eh, ftejmijiet ta' ritorn li permettuna nirritornaw l-migranti u irridu eh, definizjoni iżjed ċara tal-integrazzjoni. Forsi jekk konna hotspots fuq il-frontieri esterni, bekk nassiguraw illi l-frontieri tagħna jkunu mħarsa ħjar. U rridu nagħmlu distinzjoni ġara bejn il-migranti eh, ekonomiċi u dawk li ħaqhom protezzjoni. Fil-fema tagħna it-test għandu jiddeskrivi wkoll proċedura li tkun tapplika għal dawk l-individwi illi m'għandhomx bżonn protezzjoni internazzjonali fuq livell ġenerali aħna naqblu li għandhom jittieħdu passi f'dawk l-istati membri illi l-iżjed qegħdin eh, illi l-iżjed huma mill-quta mill-migrazzjoni. Hemmhekk irid ikun hemm iżjed integrazzjoni u jrid ikun hemm ġlieda akbar kontra ir-radikalizzazzjoni anka fil-pajjiżi ta' oriġini. L-Ungerija hija favur li tikkoopera ma' dawn il-pajjiżi. L-Ungerija ma tixtieqx neċessarjament li tintegra l-immigranti fil-fema tagħna l-immigranti għandhom kollhom l-opportunità li jintbatu lura pajjiżhom. Grazzi ħafna kollegi. Mela, meta tilkom żommu ma' żewġ minuti mhux biex nigwidakom jew ma kienx suġġeriment, kienet fil-fatt istruzzjoni għaliex biex nlaħqu s-sessjoni li jmiss fil-ħin irridu nżommu mal-ħin. Diffiċli jiva niddiskutu dan is-suġġett fin sekk limitati mintom għandkom ħafna esperjenza wkoll fil-parlamenti. Mela issa sinjura Skimataki mill-Parlament Grik li hija parti mill-Gwe. Jekk joġbo, għal żewġ minuti. Sinjuri, jina naħseb li laqa tal-lum hija importanti ħafna għaliex eh, dak li se joħroġ mid diskussjoni tal-lum ser jgħin lill-parlamenti nazzjonali u ser jgħin ukoll il-Komitat Interparlamentari innifsu biex eh, kun informat fuq dawn iż-żewġ patti. Dawn iż-żewġ patti li jkunu rispettati mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea u tal ġinus Mawda. F'dawn l-aħħar snin, speċjalment minn 2015 law, rajna l-ikbar flussi migratorji mit-tieni gwerra dinija. U għalhekk qed nitkellmu fuq eh, realtà li tinkludi wkoll il-fatt li fis-Sirja f'dawn l-aħħar seba' snin kien hemm gwerra. Hemm sitwazzjoni komplikata anka fil-Vant Nofsani u f'numru ta' pajjiżi Afrikani biex ma semmix ukoll il-kriżi ekonomika. L-Unjoni Ewropea trid tieħu azzjoni xirqa u trid tapplika politiki illi jistaw jilqaw għal din is-sitwazzjoni. L-unika soluzzjoni hija illi jifqu il-gwerer u il-neqirdu kol id-diżugwaljanza ekonomika kollha li hemm. Din hija problema globali ma nistawx eh, inħarsu lej parti minna biss. Irid ikun hemm eh, reazzjoni koordinata illi tindirizza il-xnuma il-kawzi ta' dawn il-konflitti. il konflitti il irrid ikun hemm ukoll solidarjetà bejn l-Istati membri hekk kif jgħidu fil-fatt it-trattati tal-Unjoni Ewropea. Irrid ikun hemm isim ta' responsabiltajiet bla dubji ta' xejn. Dak eh, jgħin ukoll eh, nirrispettaw il-ħajja ta' dawn il-bnedmin. Ħafna dewmin sfortunatament anka fil-proċess tal-reunifikazzjoni tal-familji U dik hija xi ħaġa li tmur kemm kontra il-regolament Dublin 2 kif ukoll kontra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra. Ir-regolament ta' Dublin jgħid illi il-limitu massimu biex il-familji jerġgħu jingħaqdu għandu jkun ta' sitt xhur. Imma minnaħa l-oħra rajna pajjiżi li għalqu frontierhom u um, għal daqstan ċertu migranti baqgħu maqbudin f'pajjiż fejn ma xtaqux fostom anka l-Italja u l-Greċja Imbagħad kien hemm il-dikjerazzjoni mat-Turkija li jenet biex jonqos il-fluss ta' migranti lejn lejn Greċja u lejn l-Ewropa. Dan jfisser li l-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi li Turkija bħala pajjiż terz sikur, imma dan mhuwiex minnu. Bħala riżultat ta' din id-dikjerazzjoni spiċċaw ħafna rifuġġati maqbudin fuq il-gżejjer Griegi. Dawn il-gżejjer issa huma affullati ħafna u għalhekk il-kondizjonijiet ta' xin u ma, ma jilħux l-standards tal- ta' drittijiet tal-bniedem. U għalek, emmek il-president jinterrompi li l-kellima, jekk joġbok permetti li nispiċċa l-intervent tijaj. Mela, imbżon iżjed solidarieta u dawn il-patti globali għandhom ikun effettivi. Kollegi, edin et inkonstred bil-ħina li ġanna sessjoni oħra li tibda fl-erba u kwart. Naħseb li intom ukoll kolġi presedejtu presedajtu laqgħat u ippruvaw poġġu daqsxejn ruħkom fiż-żarbun tiegħi. Eh, Sinjura Wickstrom qed tħares lejje bħalissa tistenna li tibda s-sessjoni tagħha. Għalhekk kjoġobkom iffukaw fuq il-punti ewlenin. Mhux qed nistennew illi tajtuna tatuna l-pożizzjoni ta' pajjiżkom. Issa, minnaħa tal-membri Ewropej, Sinjura Jimenez Beserril. Għal żewġ minuti. Iva. Grazzi ħafna, Claude. Mela, jiena għan foka fuq uh, punt partikolari. Iġifiri, it-traffikar tal-bnedmin, dawn it-traffikanti li qed jużaw l-kriżi migratorja biex iġalu lil ċertu nies isiru eh, l ċertu migranti jisiru bażikament skjavi. U dan rridu nġilduħ in-networks ta' traffikanti huma kbar ħafna u jagħmlu iwet u ħafna u ħafna reati, imma parti minn hekk jaqalaw ħafna u ħafna flus permezz ta' dawn ir-reati u l-kriżi migratorja huwa x-xenarju perfett biex ikun hemm iżjed traffikar tal-bnedmin qed nitkellmu hawnhekk fuq il- id-dħul għalhekk illegali tal-migranti u t-traffikar tal-bnedmin fl-istess ħin. Dawn huma qed nitkellmu fuq vittmi illi jispiċċaw suġġetti kompletament u mitlu għarriħom fidejn it-traffikanti. Fostom, fost dawn l-immigranti kulm ħafna applikanti tal-azil, anka nisa u tfal li jkunu sfruttati sessualment, li jinbijaw minn posta l liħor jina Anka tkellimt personalment ma' ċertu migranti f'ċentri fil-Greċja u fi bnadi oħra u għalkemm miex rikonoxxuta uffiċjalment, iva f'dawn iċ-ċentri ta' rifuġġati teżisti il-prostituzzjoni. U għalhekk hemm bżonn ukoll statistika min-naħa tal-Istati Membri, hemm bżonn li dawn in-nies inkunu nistgħu nipproteġuhom kif ħaqhom aħna dejjem nitkellmu fuq vitmi jekk b'mod ġenerali, ma le jrid nispeċifikaw x'tip ta' vitmi huma. U apparti minn hekk, dawn ir-reati jridu jsiru kriminali. E, qed tgħix fiżmi fejn huwa legali tixtri e, handbag għal mod tal-kelma huwa legali wkoll mid-dera li tixtri bniedem għaliex m'hemmx dan mhuwiex meqjus bħala reat kriminali kifet najtem ħafna nisa u tfal li rridu jiġġieldu kontra min irid jisfruttom u min irid ibiħħom. Irridu insaħħu wkoll il-protezzjoni tal-iżjed gruppi vulnerabbli matul il-vjaġġ tagħhom u anka meta jibqgħu fl-istess post waqt li l-awtoritajiet jiddeċidu x'ħajkun il-futur tagħhom. Grazzi. Thank you and for the National Parliaments. Grazzi ħafna issa Għal-Parlamenti Nazzjonali, Sarah Jones mir Unit li hija parti mill-SND. Grazzi ħafna Klodu u pjaċira li hija li qiegħda hawnhekk rappreżenta il-Parlament tar-Ren Unit. Jina nilqa iż-zero draft u il-prinċipji u l-impenni li fih. Ir-Ren Unit naturalment għandu storja eh, antika f'dan ir-rigward kellu rol importanti fil-Konvenzjoni tal-1951 u huwa mexxej eh, fil-lotja ta' appoġġ madwar id-dinja. Ħana meċi punti dwar dan il-zero draft. ir refugġati jridu kun involuti fin-negozjati. Il-programm tazzjoni jrid ikollu pjan speċifiku biex refugġati jkunu parti mill-proċess ma jkunu sempliċement ehm, esklużi minnu, irrid ikun hemm ukoll iżjed unifikazzjoni tal-familji, il-proċess irid ikun imħaffef u id-definizzjoni ta' familja tagħna in-wessawa. Hemm referenza għal dan kollu f'paġna 13 ma naħseb li hija vaga wisq. Il-pjattaforma globali naturalment nilqawa imma hemm kalendarju preċiż u hemm bżonn proċess biex ikun hemm eh, sim ta' responsabiltajiet, irid ikun hemm miżuri konkreti u sodi. Kollha kemm aħna nifmu kif diġà ntqal li eh, eh minn flok noqogħdu ngħidu we could, nibdew ngħidu we should, nuru iżjed determinazzjoni. L-element ta' mm, ugwaljanza bejn il-sessi u kol mux għatina ta' bizzejiet attenzjoni. In-nisa u it-tfal b'mod partikolari għandhom bżon spazji allokati apposta li jom fil-ċentri li l-għawom. Biex nala, naħseb li nistaw nużaw lingwaċ iżjed determinat. E, Nemmen li sar ċertu progress u għalhekk għandna nkonna l-ambizzjoni li l-affarijiet jitjibu mhux sempliċement ma jmorrux għall-ar. ta' personali, jiġri xidġri dwar il-Brexit, naħseb li r-Renju Unit għandu jagħmel iżjed mhux inqas biex jikkollabora ma' pajjiżi oħrajn u eh, bekk ikun jista' wkoll jospita ċertu refugjati. Grazzi ħafna li sera u grazzi tal-li tkellimt fuq dokument b'mod speċifiku. Issa, Anna Gomes mill-Parlament Ewropew, għal żewġ minuti jekk joġbok. aħna naturalment nappoġġaw il-patt globali, imma dan jrid ikun iżjed minn hekk sempliċement strumenti ieħor fost ħafna, jiena verament verament ġbajt nara kemm hemm ipokrezija mill-gvernijiet Ewropej. Il-qabża li hemm bejn dak li għandu jisir u dak li qed fil-fatt isir hija kbira nafu xem sir hemm ir-reviżjoni ta' Dublin qed nistennew il-Kunsill jiċċaqlaq ftit inna żmien nitolbu illi ir-refuġjati jingħataw viżi umanitarji. Aħna sissa ħallejna dan il-negozju ta' traffikar is-seħ billi ma ftaħniex rotot legali għal refuġjati U soluzzjoni mhijiex illi noqogħdu ehm, nimpalaw il-liri u nipretendu li l-problema isolvija ħattijħor meta nafu illi hemm ċertu pajjiżi partikolari li qed jieħdu pis sproporzjonat fuqhom. Għalxejn qogħdu nitkellmu fuq il-proċess ta' Kartum meta nafu illi eh, fil-Kartum hemm persuna illi rebħet il-Premju Sakarov is-Sur Osman illi issa intefaq il-ħabs fejn l-Etjopja hija wkoll mir-reġim u għet kompli jikkawza jizet migranti, jizet refugjati u l-istess nistanajt għall-Eritrea. Din l-ideja illi il-problema nistaw nfarfruwa minn fuqna u nħalluwa fidejn il-Libja u fidejn il-Turkija hija ideja ridikola U bilħaq, għanna bżon illi il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u kol jitolbu il union Europea tiħu responsabilta ta' dan il-ftejm li sar mat-Turkija, ftejm daqstant immorali u irresponsabli. responsabli ma nistawx nibqaw sejrim din l-ipokrezija. Tajb, grazzi ħafna issa fissem il-Parlamenti Nazzjonali Sajmin Busutin minn Malta. Grazzi ħafna, President. Jina u koll nilqa zero drafts li għalija umma dokumenti bilanċati. Imma nishtiq namel punt Eh, President, jina nara daw il-Global Compacts para opportunità ta' deb għal unjoni Ewropea biex t-influenza inizjattiva tant importanti fuq livell globali li tista' tbiddel il-mod kif jaġixxu l-pajjiżi u jinteraġixxu għal dawk li huma l-isfidi dejjem iżdiedu tal-ażil li għandna qudimna l qed ngħid li huma opportunità għax ituna ċans illi nivolvu ruħna u l-impenjaw ruħna ġifiri pajjiżi ta' oriġni kif ukoll il-pajjiżi ta' transitu biex nsibu soluzzjonijiet illi fl-aħħar mill-aħħar se jgħinuna biex nimplementawhom flimkien. Imma qed nara il-Global Compacts, Sur President, ukoll bħala prova prova għall-abilta l-kapacità tagħna li ninaqdu fuq kwistjoni illi sissa esponiet tant diskrepanzi, tant differenzi ta' bejnietna il-qsim ta' responsabilta' kwistjoni importanti għalija li għet niġi minn pajis fuq il-frontiera Malta. Aħna ma nistawx illi morru eh, u d-dim ġus maquda eh, mifrudin. U għalek eh, namlu li minn dawn il-provi opportunità, opportunità li nitkelmu bleħen wieħed fuq livell ta' ġnus maquda. Sur President sissa taspis rajna s-suġġett ta' rifuġati u ta' l-azil bħala problema iva fuq livell nazzjonali imma issa bil-Global Compacts nistaw nkunu parti tas soluzzjoni u nittama sur President il il-Parlament Ewropew jista' jkollu rwol kruċali biex jaqqadna flimkien lejn pożizzjoni komuni għax għandna bżonn l-affajt nagħmluhom kif suppost nagħmluhom tajjeb. Grazzi ħafna Sur Bositi, nirrikonoxxi wkoll li inti kont ukoll sinja membe ta' dan il-Parlament. Grazzi ħafna issa għall-MEPs is-Sur Lopez Aguila dejjem għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Nipprova f'żewġ minuti, nipprova nqassar kemm jista' jkun l-ewwel punt dajna dinamika ta' dawn il-kumitati interparlamentari matul iż-żmien eh, dejjem qed tiżdied din dan l-iskart bejn il-pożizzjoni tal mep u l-pożizzjoni li jieħdu rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali għax jitkellmu fuq l-istati, membri jew l-istati u mhux ta' approċċ Ewropew. Dik kienet l-idea fl-aħħar mill-aħħar oriġinali u din hija ħaġa disfunzjonali ma nistgħux naċċettawha meta niġu għal Global Compacts. Il-Global Compacts fuq ir-rifuġati jitolbu approach petament Ewropew maqsum ma daw kollha li għandhom il-perspettiva Ewropea li rappreżentaw il-perspettiva tal-Istati membri imma ukoll mal-tweġiba Ewropea. Niġi għattini punt, President. Iż-żewġ panels, iż-żewġ sessjonijiet huma uh, marbuti ma' xulxin il-Global Compact fuq il-migrazzjoni u fuq ir-rifjuġati li kollhom opportunità illi ikollhom rotot legali biex jaslu fl-Ewropa. Aħna ilna insaqsu għal dawn ir-rotot siguri, intuhom opportunità, intuhom ċans u għanna bżon mhux biss il-pożizzjoni tal-parlamenti nazzjonali li dejjem kienu ċari, imma ukoll mill-istati membri stess għax il-li CJ għamlita ċara illi dispensazzjoni fuq livell Ewropew ma jfissirx li jkun obbligatorju li wieħed jagħti viżi umanitarji ma stal l-istati membri skont il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali li jagħmlu hekk jekk għandhom mezzi legali biex jwieġbu u għalhekk insaqsin ħeġġeġ lill parlamenti nazzjonali illi jitolbu lill gvernijiet nazzjonali biex jagħmlu l-għamlu tagħhom illi jwessaw il-kamp ta' applikazzjoni ta' rotot legali inklusi l-viżi umanitarja a dispożizzjoni tal-Istati membri. Gra Grazzi ħafna. U mill-Parlamenti Nazzjonali is-Sur Peres mis-Senat Spanjol rappresentant tal-PPE għal żewġ minuti dejjem jogħġbok. Iva, grazzi ħafna jiena se nitkellem fil-qosor bħala rappresentant ta' pajjiż Spanja illi huwa t-tielet pajjiż illi jirċevi eh, rifuġati u migranti. U aħna qegħdin qudiem l-Afrika ma mhux jiġu ma jiġux biss mill-Afrika imma mis-Sirja, mill-Kolombja u aħna għandna esperjenza fil-ġestjoni u nixtieq nitkellem fuq żewġ kunċetti li jidru fid-dikjarazzjoni tal-New York, fir-regolament ta' Dublin u suppost ukoll eh, jidru fil-Zero Drafts li jistaw joqtu l-immigrazzjoni u r refugġati Dawn huma żewġ kunċetti li huma importanti fil-fema tagħna responsabilità u s-solidarjetà tal-pajjiżi jiena eh, naħseb li dun bħadġu diġa qal hemm bżonn li integraw ruħna f'dan l-isforz. Hemm kwistjonijiet u, li ovvjament nistennow u hemm bżonn ninsolvu u għandna bżonn nimetabilizzawhom, u jiġifieri, eh, naħseb illi il-Parlamenti Nazzjonali kollha u l-pajjiżi kollha għandna bżonn nimpenjaw ruħna f'din is-solidarjetà u fir-responsabilità li għandna il-koll dim dawn il-persuni U għalek, eh, meta nitkellmu fuq dan l-ekwilibru li għanna bżon, għanna bżon naħdmu biex kull regola illi ikunem li forsi xi stat membru jaħseb li eċessiva il-Greċa, eh, Spanja, l-Italja tandu tant sforzi eccessivi tant sforzi kbar biex għatu għakoljenza lill immigranti ma jistawx ikunu għahed. u għalhekk aħna smajna għal darba darbtejn dan il-kontest li għandna bżonn naħdmu lejn il ġejjeni Nasib ir responsabilta biex insolvu s-sitwazzjoni ta' rifuġati u migranti hija tal-Istati membri kollha mhux biss tal-Unjoni Ewropea, imma iktar minn hekk se bżonn Eh, nirrispondu għal dawn l-sfidi kollha, dawn huma kollha kriżi ċikliċi imma għandna bżonn illi eh, nerfaw din responsabilità. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazie ħafna lilek is-sur Ġaċek mill-Parlament Pollak. Grazzi ħafna, President. Mela, nirringrazzjak għal dan id-debattitu tal-lum U però ma nistax ma ngħidx li l-impressjoni hija illi aħna il-kontra ta' l-immaġni ta' l-Ewropa illi hija xi torri ta' avorju illi mhijiex qed turi solidarjetà, anzi bil-kontra aħna nura ħafna solidarjetà u nixtieq nirringrazz jakom għal din l-espressjoni ta' solidarjetà. Jiena nippreżenta l-pożizzjoni tal-Parlament tal-Repubblika tal-Polonja. Nixtieq nagħti l-attenzjoni tagħkom fuq żewġ aspetti ili diġà ġew msemmijin. L-esperjenza ta' Luganda, per eżempju, f'dan il-qasam jispira ħafna rispettu ammirazzjoni għal pajjiż imma bla dubju ta' xejn għandna bżonn nappoġġaw dan il-pajjiż fl-isforzi kollha tiegħu biex jagħti akkoljenza lir-rifuġati u l-migranti mhux biss dan il pajis illi imma hemm bżonn illi nuru solidarjetà lil dawk il-pajjiżi kollha li jagħmlu dan it-tip ta' sforz ta' solidarjetà hemm bżonn tiġi imwessa estiża wkoll għall kopertura ta' l-ispejjeż illi dawn l-istati li qegħdin eh, fuq il-qoddim għandhom bżonn jerfaw. Hemm aspetti li għalija u importanti u l-kollega mill-Ungerija tkellem fuq dan is-suġġett qed naħseb l għas-sistema ta' l-azil nafu sow illi l-protezzjoni internazzjonali tar rifuġati hija indispensabbli, imma fl-istess waqt għandna bżonn nirriflettu għal fatt illi din il-protezzjoni internazzjonali ma tistax tnaqqas is-sentiment ta' sigurtà ta' ċittadini tal-istati membri ta' akkoljenza. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek. Il-Sur Martin Hepner tal-IFD imessissa. Grazzi ħafna, President. Nishtiq nitkellem bil-Ġermanis. Grazzi ħafna. Nishtiq nitkellem fuq il-format tal-laqa. Jiena ħsibt li kien hemm iktar skambju ta' veduti bejn il-pajjiżi u mhux dawn il-preżentazzjoni tu diskorsi kollha, nasib ikun iktar utli li konna iktar skambji. Mbagħad għandna bżonn naraw ħafna dawn il-Global Compacts u naraw il-ħtiġijiet bżonnijiet ta' rifuġati mhix kustjoni biss ta' stabilta fil-pajjiżi ta' akkoljenza, għandna bżonn naraw l-ispejjeż din hija importanti ħafna hemm ħafna kriminalità violenti wkoll f'pajjiżi. Hemm kwistjoni babbuż sesswali ta' tfal u nisa u minkejja l-statistika uffiċjali li jgħidu parti mill-istorja aħna rajna żieda b'xi 50 fil-mija fuq livell ta' stupru f'pajjiżi fir-reġjun tiegħi tal-Ġermanja. Is-soltu 80% tar-refuġati huma kollha eh, ġuventur u din hija implikazzjoni fl-istil ta' ħajja illi huma għandhom. Ma nistawx insolvu din il-problema. Aħna hawnhekk l unjoni Ewropea din mhix xi ħaġa li nistgħu nittrattaw u għalhekk naħseb li għandna bżonn insolvuha fuq livell nazzjonali, għandna bżonn ta' regolamentazzjoni u għandna bżonn naraw il kawżi tal-migrazzjoni iġifiri anzi il-gvern ta' Sinjura Merkel għandu rwol importanti ħafna. Issa ma tintoledano mill-PPE eh, tal-Parlament Spanjol. Grazie ħafna, President. Jiena naseb biex nitrattaw kif suppost il-problema tal-azil huwa importanti li namlu distinzjoni, nidentifikaw il-biċar il-problema ta' l-attenzjoni li natu l-migrazzjoni u d-drittijiet tal-azil, għax din hija ħaġa fondamentali, ma nistawx nikkonsidraw rifjuġat persuna illi temigra mħabba skopijiet ekonomiċi jew klimatiċi huwa importanti għax nafu illi għandu dritt tal-azil dik il-persuna li għed taħrab mill-gwerra li għad persekutata imħabba r-razza imħabba orjentazzjoni sessuali u huwa suġġett ta' persekuzzjoni u għalhekk naħseb eh, hemm bżonn illi naraw din id-differenza. Issa, f'dawn il-Global Compacts huwa importanti ħafna illi wkoll morru lura għall-oriġni għal kawsi tal-persekuzzjoni tal-refuġati konċernat għaliex ħarab minn ħareġ minn pajizu Għanna bżon li konna sistema ta' svilupp ta' soluzzjonijiet għal dawn il-konflitti armati għal gwerer għanna bżon ukoll nisviluppaw l istabilta politika f'ħafna zoni illi d għaddejjin minn konflitt u għanna bżon ukoll insaħħu l-protezzjonijiet ta' drittijiet fondamentali dawn il-pajjiżi li huma l-oriġni eh, għaliex ma raġuni għaliex dawn il-pajjiżi jaħarbu jiġu hawnhekk ifittxu l azil U għalhekk għal dik li għas-solidarjetà ma tridx tkun biss Ewropea, imma għal dawn il-pajjiżi illi jistgħu wkoll jagħtu akkoljenza l rifuġati Naħseb hemm bżonn ukoll nitkellmu fuq is-suġġett li huwa hemm bżonn li nasanzjonaw, eh, nassanzjonaw, nikastigaw ukoll dawk illi eh, fil-pajjiż ta' oriġini eh, dawk iġifri li jiksru id-drittijiet tal-persuni li mbagħad huma obbligati illi joħorġu minn pajjiżhom. Grazzi. Next is Mr. Issa Sur Garkani, SND minn Norveġa. Grazzi ħafna. Jina membru tal-Parlament Norveġiż, kontent li għajat fostkom migrazzjoni eh, ovvjament suġġett eh, importanti anki f'pajjiżi. Kenna l-iktar suġġett importanti għal parlament għana kien l-immigrazzjoni is-sena li għaddiet għal ħafna eh, pajjiżi l-istess Nistaw nattaw dan il-sujġet ma nistawx ma namlu xejn, il-migrazzjoni se tolqotna l-koll, u għalhekk jekk nixtiequ li konna kontroll fuq il-frontier nabżon naħmu fl-imkien jekk irridu illi ikonna sistemi ta' azil li kun ġust, għanna bżon naħmu fl-imkien. Jekk nishtiqu program ta' ritorn ġust, għal dawk li għanna bżon il-protezzjoni, għanna bżon ta' iktar eh, trattati multilaterali, għanna bżon naħmu fl-imkien, u jekk għanna bżon namlu xaħġa fuq l-eruq tal-kwist, għanna bżon naħmu fl-imkien jgħan rispetta li għanna veduti differenti ma li namlu xejn se jkun se tkun tfisser konsekwenza kbira għalina l-koll. L-Ewropa għandna bżonn ta' sistema ġusta u għandha bżonn sim ġust ta' responsabilità ta' programm ta' ritorn komun, kontrolli frontiri komuni għax dina responsabilità komuni tagħna l-koll. Grazzi. Um... Grazzi. is Fotner mis-Slovakkja, PPM. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi, qabel ma nwieġeb fuq dan is-suġġett nixtieq nagħmilkom xi ftit kummenti forsi rajtu illi iċ-ċittadini Slovakki il-bieraħ eh, stempħu ġurnata kera ħafna il-qtil ta' żewġ Zazax, eh, ġurnalist ta' investigazzjoni u l-rusa tiegħu u naħseb illi dawk li qegħdin hawnhekk bil-qiegħda f'din is-sala jozzu l-libertà, speċjalment il-libertà tal-espressjoni tal-kelma u lek nixtieq niżgurakom il-kolleżis kollegi illi l-investigazzjoni eh, t-tira ħafna attenzjoni għanna namlu talba biex daw kolla illi eh, kellhom xaqsmu ma' dan ir-rejat jiġu kastigati. Issa, Slovakkja eh, parteċipat attivament fuq il-konsultazzjonijiet li waslu għal Global Compacts u għal negozjati fil-futur nemmen illi mhux maħnissa naraw sforzi biex b'xi mod jew ieħor innaqsu differenzi bejn kategoriji differenti ta' migranti, jiġifieri qed nitkellem fuq migranti ekonomiċi u rifuġati Nixtieq però ngħid illi l-Slovakkja ila titlob dawn l-aħħar snin u ila tiffoka fuq l-eruq il-kawsi tal-migrazzjoni fil-pajizi ta' oriġni tal-migranti ma naqblux illi l problemi minn dawn il-pajizi huma esportati. Il-kawsi tal-migrazzjoni hemm bżonn jiġu solvuti fil-postijiet fejn joriġinaw u dan għandu xaqsam liktar għal dik li hija responsabilità tal-pajjiżi ta' oriġni, ovvjament il-pajjiżi ma nistgħux nħalluhom waħedhom. Għandhom bżonn jiċċevu l-appoġġ mill-komunità internazzjonali u għalhekk napprezzaw tassew il-fatt illi f'dawn il-Global Compacts hemm formulazzjoni ċara illi tindika il-responsabilta fil-pajjiżi ta' oriġni biex indirizzaw il-lakune nazzjonali tagħhom anki allinjati mal-popolazzjoni stess tagħhom u l-ħtiġijiet ta' din popolazzjoni. Grazzi ħafna u issa f'din is-sessjoni eh, sur responsis mill-Latvija għal PPE dejjem. Grazzi ħafna, President. Bħala membru tal-Parlament Latvijan, jiena naħseb dawn żewġ dokumenti u ma tajbin tajbin ħafna u nixtieq nirringrazzja l-partiċipanti kollha illi preparaw u l-kellima kollha l-mistednin imma nieħu din l-opportunità nżomm fil-qosor u nixtieq nitkellem kontra ir-reġim tal-Kremlin illi jikser id-drittijiet tal-bnidem u l-liġi umanitarja basika. Il-dittatur tal-Kremlin qed jilab mana qed tipoġġina kontra xulxin aħna bħala l-membru ta' hawnhekk u anki jaraq bil-OECD tal-ġus maquda u hu eh, il-kawża ta' dawn iż-diżastri umanitarji fis-Sirja fl-Ukrajina waqt l aħna qegħdin hawnhekk bil-qiegħda nitkellmu. U għalhekk Jiena nitlob li l-istati membri kollha lil kollegi li kastigaw dawk iċ-ċittadini Russi illi jaħbu l-flus fil-banek tagħna jibatu tfal li fl-iskejjel u l-universitajiet u jgawdu mill-istil ta' ħajja Ewropea li huma kompliċi tar-reati kontra l-umanità. U għalhekk nitlob bħalma jagħmel il-gvern tiegħi biex nadottaw rizoluzzjonijiet eh, riżoluzzjonijiet fil-parlamenti tagħkom biex nuru lil Kremlin li ma jistax eh, jinjora kull trattat li jista' jkun hemm u nikastigawhom. Grazzi. We Mela, għalaqna il-lista tal-kellima. Grazzi kollha d-disciplina tagħkom. Ma kienx iktar mod faċli kif nittrażmettu l-ideja tagħkom x'ħuż minnkom fil-fatt ħadtu l-opportunità biex tistrażmettu xi eh, ideat pjuttost partikolari. Imma ħekun opportunità oħra fis-sessjoni li jmiss għax qed eh, diġà skorrejna l-ħin. Importanti li namlu għadin somba kifetta xi parti mill-proċess u parti li ninteraġixxu bejn il-parlamentari nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Importanti li ngħidu li il-kelima jdem l-sforz. Nxin grazzja dun Baggio, eh, Sinra Papadopoulou, Sinra Nieto Leon u Sur Volker Turk eh, għall-interventi u kolonne kollha l-interventi tagħhom fil-fond għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċess. Anke il-parlamentari nazzjonali u l-kollegi tagħna temmipi l paċenzja u s-sabar tagħhom. Mela, issa stazzjoni miss fidejn is-Sinjura Cecilia Wikström, il-konferenza tal-Committee Chairs u anke għall-fajl ta' Dublin u eh, san din ser tiħossi fis-sessjoni li miss.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 Well, good afternoon, colleagues and friends. Uh, dear colleagues from national parliaments and from... Eżis kollegi kemm tal-Parlamenti Nazzjonali u din is-sala jiena tassew u uh, pjaċir tiegħi li naqsam din it-tieni sessjoni ta' Global Compact għal migrazzjoni sikura u ordinata. U min titkellem uh, jekk iġobkom jistgħu jitilqu mis-sala u eh, jekk imma minn tassew irrit eh, jikun ma' fl-istazzjoni kieġobkom podġu u naqdu ma' Mela, għanna issa pjaċir ilin li naħdmu fl-imkien mal-partijiet kollha interessati għal eh, Global Compact għal migrazzjoni regolari u sikura, sessjoni ġi strutturata b'dan il-mod li għahna nisimaw il-kofaċilitaturi biex imexxu il-konsultazzjoni tal-gvernattiv u negozjati fuq kwistjonijiet marbuta mal-Kompa Globali. L-iktar Ambaxxatur Gomes Camacho minn Messiku u Ambaxxatur Loba mill iżvizzera Ningrazzjakom minn qalbi tal-li ġejtu minn daqstant il-bot biex tkunu mana illum. U aħna nilqawa ħafna din. Fidaw tal-interventi ta'kom ħan nisimaw l Jonathan Prentice, il-kap tal-offiċċew tal-segretarju ġenerali għal-migrazzjoni internazzjonali u anki Giogenio Ambrosi, il-direttur għal-IOM, unbat il-sinjura Ivanċeva. Mish edawnek. Is-sur le, mifloka, sewa, li rappresentaw il-presidenza tal-Konsil Bulgara u intom se taġġornawna fuq l-iżviluppi fuq in-negozjati fuq livell ta' konsil. U fl-aħħar ħannadu għal parlamenti nazjonali, rappresentanti tagħhom. U għanu kbir illi għonek nilqa fosna il-Marija Fem, illi għat pala MP tal-Parlament Svediż jina kont kollega u kol xisnilu, unbat s eh, signora Konstanza Urbana de Sousa, membru tal-Parlament Portugiż. Wara l-kontributi kom unbat fidejkom għad-diskussjoni. Iżda l-ewwel nixtieq l opportunità biex għalkom illi ħan naħdmu mod alternattiv tinżewġ tagħti membri żewġ membri parlamentari u żewġ membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Sakemm nitamaw li nkun dorna l-lista kollha. Il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali tafu x'għandkom tagħmlu. Jek tridu tintervjenu, tridu timlew il-formola biex titkellmu u tittuha il-segretarjat u l-lista tal-kellima ħatkun infassla baza ta' dawk il-formali u e, tistaw u kol tindikaw illi ċidu taħdmu e, t tkellmu skużawni e, u namel nota. Ovvjament dan dejjem skont il-numru tal-parteċipanti li jridu jintervjenu jista' jkun neċessarju illi nirstrinġu il-ħin għal dispozizjoni ta' biex tkellum. Soltu suppost għandkom ġiex minuti, ma nistan raw. Issa rajna l-formalitajiet, issa ndur eżerċizzi E, li għamilna fl-ewwel sessjoni, issa sandur lej ambasċatur u rappresentant permanenti tal-Messiku għal-ġnus ma'uda New York, Is-Sur Gomes Camacho. Grazzi, u għanur kbir li qiegħed hawnhekk illum u U tajab li nkun għadin nispiegaw il-proċessi li għadin u naħmu fuqom u kif anki l ambasġatur Jurglab u l-reprezentant permanenti Jurglaber għet jaħdem fuq il-jaħmu fuq dawn l bozzem negozjati. Hija l-ewwel darba, Sinjora President, li immigrazzjoni daħlet minn ġus maquda mill-bib, mux mit-tieqa. Għalix bil kollettiv tal-istati membri kolla, mill-ħat tal-istati membri, u ta' u minn ġus maquda propjament, illi nibnu u li negozjaw komprensjoni komuni biex nindirizzaw il-fenomenu fuq il-migrazzjoni. Jiġifieri sabiex dan iseħ aħna fassanna proċess ta' tliet fażiet. L-ewwel fażi fuq li ikonna raġuni kollha madwar id-dinja, sotto raġuni wkoll madwar id-dinja li jifmu, jiddiskutu il-fenomenu tal-migrazzjoni, kif tiġri. Kienet faċli u għada faċli li provaw nifmu kem vera ma konniex nafu dak iż-żmien. Diffiċli inti tinnegozjamenti ma tkunx taf fuq is-suġġett. Ġifiri, li jinti kolok situazzjoni u suġġett tant kompless, fisseri li kena bżon tassew niklu fil-font, fil-dettal biex nifmuwa. U minna biex nifmu dawn il-fazijiet differenti kien li jifukajna fuq li nibnu il-fiduċa għal negozjaturi, għal istati membri, għal pajizi, nibnu il-fiduċa mux bissa dak li huma żewġ kofaċilitaturi, ġifiri fundamentalment fil-proċess bħal dan, jista' fost il-pajjiżi infushom biex mm, naraw il-livell ta' mm, fiduċa ba' bizzejiet biex indirizzaw nidiskutu dak li naraw pala kwestjonijiet komplessi li qegħdin e, beduna wieħed mill-ieħor u li huma polisiċi u komplessi. U fil-fatt kena laqaf Porta Vajarta fil-Messiku fejn aħna um, għaddejna um, mill-arbil dak kollu li wasal għal mekkanizmi li għanna palissa u bazita dan iż-żewġ um, rapporters ħarġu b'dan id-dokumenti li jissa qed jiġi innegozjat li hija proposta inizjali għal dan il-kompakt globali Kif għamennija? Għalina kienet ċara li l-unika mota kif aħna nistgħu nindirizzaw dan il-fenomenu huwa billi nindirizzaw kollha bħala ħaġa holistika. Billi nifmu immigrazzjoni u mhux biċċiet, mhux billi nifukaw fuq kwistjoni jew oħra, mhux billi kisruwa fil-biċċiet, imma nifmuha bħala fenomenu wieħed. Aħna konna ngħidu li l-approċċ kien taħt viżjoni ta' 360 grad u difisser li kull angolu, kull aspett minn kull naħa irridu nifmuha u nindirizzawha. U jek intom tħarsu lejn abbozz li nasab li diġa għamiltu. Ħat innotaw dan fil-fat. Jeni dan il-dokument mhux dwar il-promozzjoni tal-migrazzjoni, mhux li qed nippruvaw nikkundannaw immigrazzjoni, qed nitkellmu fuq indirizzaw immigrazzjoni. No, stant id-dokument huwa mfassal tliet partijiet erba'. Wieħed minnhom hija viżjoni, viżjoni isa narrattiv, narrattiv ta' mhux biss dak li għandu jkun fuq il-kompa globali, imma fuq kif il-migrazzjoni għandha titqies anzi għan l-inqas mill-perspettiva tal-kompa globali. Ħaġa ħra importanti ħafna. Ninfassu għaxar prinċipi ewleni illi mhux biss kienu ħajgwidaw in-negozjat infushom imma se jgwidaw l-implementazzjoni tal-compact nifisa. U għal-daqstant interpretazzjoni ta' kolazzjoni u mira illi qed tiġiġu proposti fil-compact u minn dawn l għaxar prinċipji taraw affarijiet bħal huma id-dritt sovran tal-istati illi jiddefinixxu il-politika ta' migrazzjoni, ovvjament id-dritt eh, sovran illi tiddeċidi min jidħol fil-frontieri, min le u taħt li ma ċirkostanzi u prinċipju l-għannin pal muwastat ta' dritt, per eżempju. L-svilup fundamentali, svilup ditti tal-bnidem. Il-Global Compact huwa sforz għabbazi tal-ċentru, bażi tal-sforzi tal-bnidem. Fassana 22 Dawn ma għadnijomx f'kategoriji għaliex aħna kifet ma rridniex nkissru nfarku l-approċ għal-fenomenu, dejjem irid tkun tkun ħaġa integrali sħiħa. Allura rridna illi nagħmluhom bħala sekwenza wieħed wara l-ieħor skont il movement tal-migrazzjoni jiġifieri bdejna mill-bidu x'inhuma l-eruq tal-kawżi tal-kawża tal-migrazzjoni x'inhi dik li ġiel il-persuni illi ċaqalqu il żvilupp doqqas ta' żvilupp, il-bidla fil-klima, il-vjolenza, il-bqija. Imbagħad jaddi minn moviment ta' transitu tal-frontieri, ta' traffikar, kontrabbandu, sa' kemm jasal l aħħar fażi u fejn jaslu fil-komunitajiet, fit-territorji ta' komunitajiet jaspitawu. Dawn l-anijiet mhux li huma ċari abjad fuq is-swed imma huma affokat fuq l-azzjoni. L-idea tal-Global Compact li nbidlu r-realtà, l-idea tal-Compact Globali hija illi namlu ma jgħid it-titlu immigrazzjoni sikura, ordinata u regolari. Biden din l-idea dan il-punta xsib wara il-tfassili d-dizin tal kompak huwa fil-fatt li nkunu prattiċi bizzejjed ċari għabbażif tal-azzjoni ehm, sabiex immigrazzjoni tkun sigura, ordinata u regolari. Wara il-22 għan u l-azzjonijiet li huma miġbura fuq kull waħda minna, aħna ipproponejna ek kif ġi mitlub mill-istati membri skema għal segwitu u revizjoni fejn l-istati membri fiħdan li xus maquda mux tħalli eh, kollom il-possibilità imman kidmir illi jikomplu jiddiskutu l-implementazzjoni tal-kompa globali, l-effettività jew effiċenza tal-kompa globali u anki l-sfida tal-kom li kull pajis għaddej minnu meta jagħmel dan. Importanti ħafna li ngħidu li l-lista ta' azzjonijiet li mek, li l-anijiet li jumemmek, li nżommu dimanina li l-Global Compact mhuwiex wieħed vinkolanti legalment, imma li huwa strument illi huwa l- irrit jesarra fuq il-fiduċa u fuq il-natura ta' konsens tal-negozjati fuq il-fat illi il-pajizi kollha eh, mill kull pajiz ser jitkellmu fuq il-kompa globali. Jekk nżommu dan unni majnejna, Eh, illi nejdu illi l-azzjonijiet, l-attivitajiet kollha mhuwiex eh, wieħed illi bil-forsi nżobu miegħu imma lista tal-azzjonijiet proposti skont iċ-ċirkostanza tal-pajjiż, imma skont ir-realtà tal-pajjiż, skont il-realtà li qegħdin jgħixuha eh, fi kontest migrazzjoni u l-unità politika li jridu jtaħlu fis seħħ Allura, Signor President, dan u dinija il-perspettiva ġenerali ta' dakri li ma' l il-kollega tiegħi l-ambasċatur Jur Glorber għasseb ħaj jelabra ħafna iktar minni fuq dan il-punt. Grazzi, ambasċatur ieħor li ġim il-bot illum magħna mill-Iżvizzera għal-Nazzjoni Uniti fi New York. Sir Jurg Lober. Grazzi tassew, grazzi tal-li kontu għawnek fil-sala għalix ċitanti ħafna lina, il parlamentari nazjonali jaqdur għol importanti ħafna fil-negozjati madwar li għaddejn mill-istati membri li li ovvjament dan ix-xogħol jrid eh, jgħaddi mid-diplomats l-ewwel imma eh, parlamentari nazzjonali huma dik il-ħolqa fil-katina li jorbtuna jaqduna mal mm, ċittadini u mal-eruq tal-dawn il-fenomeni u dawn is-soġġetti li jħan rridu diskutu. Aħna dejjem nitkellmu bl wieħed, jiġifieri aħna ma rridux noqogħdu nitlu f'dak li aħna nafla bozz ġarajtu għabba. Rridu l-konferqin fil-proċess. Il-proċess beda eżattament wara l-adozzjoni tad-dekirazzjoni ta' New York f'Settembru 2016 u l appozz li għanna bħalissa u kol marbut f'din il-dikjerazzjoni. Hija qed tiżviluppa il dikjerazzjoni qiegħda taħodha pass iktar lilin. Eh, kif intqal biex niprovdu dokumenti li ħafna iktar speċifiku li wet jista' jwettaq dawn lezzjonijiet eh, li fassal triq lejn ġejjieni sabiex inkunu nistgħu inkomplu għaddejjin din il-konverzazzjoni globali fuq kif nistgħu nindirizzaw il-migrazzjoni u nagħmlu aktar sikura ordinata u regolari. Għalissa, Aħna dejjem min-negozjati tagħna, aħna sottomettejna dan l-ewwel abbozz, zero draft fil-5 ta' frar. Aħna konna tassew kuntenti eh, li rajna dawn l-reazzjonijiet pożittivi ħafna delegazzjonijiet rawa komprensiva, bilanċata e kif il-baxxatur qal kienet dejjem il-fema tagħna li sabiex aħna eh, naqdu l-kulħadd li kulħadd eh, jingħaqad magħna illi irridu nindirizzaw l-aspetti kollha jitan eh, d immigrazzjoni jiġu indirizzati. Nasab il-nexxinna b'dan l-abbozz. Il-negozjati nbdew il-ġimma li għaddit f'New York eh, bejn issa u jannar aħna kull xar għanna xi jiem negozjati bejn 3 u 5, 6 rounds per fil-verita, un bat wara l-ewwel round stajna nkonfermaw li l-istati membri għadhom eh, għaddejjin fuq zero draft involvu l-uti. Eh, Kol għalu li importanti ħafna Eh, li bazi bażi tajjeb ħafna għal negozjati għandna ideja ta' fejn aħna n-meċu dan il-dokument hemm xi kwestjonijiet li ħarġu biċ-ċar li għandna bżonn iktar diskussjoni fuqhom għal istati membri biex ikollha aktar ċara fejn istati membri jridu jimxu. Allura round li jmiss sa' jibda minn hawn ġimgħa ta' joħra diġà f'New York ser ikun dedikata għal dawn il-kwistjonijiet speċifiċi waħda minnhom se tkun il-implementazzjoni, il-segwitu, il revizjoni ta' sa' fejn jridu jassu l-istati membri meta jiġu biex jibnu il afast konstituzzjonali u għanisqu fuq l-implementazzjoni ta' dan il-kompa globali u narraw illi eh, dana jissarraf fazzjoni fuq il-post illi tassew immigrazzjoni tkun sikura, ordinata, regolari u dija xi ħaġa importanti. Um, Abbar ah, minnek, barra minnek nixxinejt li fuq negozjati f'New York fuq il-dokument fuq immigrazzjoni, diskussjonijiet għadhom għaddejjin u aħna eh, u għalek aħna għadin hawnhekk fil-fatt biex ikonna skambik meta nistgħu mal-Unjoni Ewropea nagħmlu dan l-outreach, eh, provaw nippromovu eh, diskussjonijiet li huma aħna tassew kuntenti li qed naraw tant partijiet interessati hawnhekk fin-nistalla l-lum. Grazzi. Thank you very much, Mr. Ambassador. Għetta ħafna sur ambasċatur. Inti fil-fat eh, dak li jett jikompli jikomplimenta dak li diġa intqal. Issa surprentis minnaħat tal-IOM. Għan isimaw l-intervent tijak. Jena propjament eh, mill-Nazzjoni Uniti imma naħdem mill-qrib ħafna mal-kollega u fuq ix ti tiegħi li huwa mill-IOM. Sinjora President, huwa pjaċir kbir għalija li hija tawek illum magħkom u din hija opportunità tajba biex eh, niddiskuti magħkom suġġett li verament huwa importanti. Biex nibda wkoll nixtieq ngħid fis-sem is-Sur Arbor li huwa il-rappreżentant Sinjura Arbor li huwa rappreżentanta speċjali fil-qasam ta' migrazzjoni, fisimha nixtieq ngħid li ehm, tiskuża ruħha tal-li ma tistax tkun hawnhekk illum. Mela, it-titlu tal-lum huwa l rwol tal-parlamenti fil-pad globali dwar migrazzjoni. U ħan suġġerixxi ħan ikkummenta ta' xejn fuq eh, kif naħseb li r-rwol tagħkom huwa importanti f'dan il-proċess li ħajwassal eh, li ħaj riżultan bat fil-patt. Il-patt globali tal-migrazzjoni bla ma xejn huwa opportunità ġenerazzjonali biex eh, nieħdu l-akbar vantaġġ possibbli u eh, innaqsu kemm jista' jkun l-iżvantaġġi. opportunità illi nibdew sistema ta' ġestjoni li taqdina issa u fil-futur E kif eh, dinamiċi ekonomiċi u demografiċi jinteraġixxu flimkien b'modi li eh, kultant nistgħu nbassruhom u kultant le. Fl-istruttura bażika tal-patt hemm dawn l-erba' elementi bażiċi. L-ewwel nett hemm it-twemmin li il- ehm, l-immigrazzjoni mhijiex se titlaq u li l-impatt tagħha fl-aħħar mill ħar huwa pożittiv. It-tieni ħaġa, din ir-realtà pożittiva m'għandix iċċajpar il-ħafna sfidi li ġib magħha l-migrazzjoni kemm għal pajjiżi differenti kif ukoll l migranti nfushom. It-tielet irridu nieħdu l-akbar vantaġġ possibbli mill-migrazzjoni u e, eh, nipruvaw innaqsu l-impatt tal-migrazzjoni illegali u għal dan hemm bżonn kooperazzjoni bejn l-istati. Ir-raba, il-twettiq tal-patt huwa ibbażat fuq ir-rispett lejn is-sovranità tal-istati kif ukoll lejn id-dinjità personali. U għalhekk aħna rridu patt illi ma jkunx eh, vinkolanti legalment imma li jkun ibbażat fuq l-istat ta' dritt. Huwa patt li jiservi eh, wkoll bħala mod ġust ta' kif nkunu nistgħu nifmu u nbassru aħjar x'inhu ma l-istennijiet tal-migranti u tas-soċjetajiet. U hawnhekk imbagħad titħlu intom għaliex il-membri parlamentari għandhom rwol importanti għaliex minnaħaw waħda għandhom rwol ta' supervizjoni u minnaħa l-oħra iridu wkoll eh, jippruvaw jilqgħu l-istennijiet taċ ċittadini u tas-soċjetà u dan huwa rwol xejn faċli il eh, xewqa għal iżjed prosperità kultant ma tmurx jitfit eh, mal-isfidi domestiċi li jkun hemm u għalhekk F'dan ir-rigward xtaqt nagħmel tliet punti brabta mal-pazz globali. L-ewwel nett, eh, meta niddiskutu il-merti tal-migrazzjoni, spiss ma nifukawx biss fuq il-fatti, imma mingħajr il-fatti ikun dibattitu inutli. U għalhekk hemm dejjem iżjed talba biex id-diskussjonijiet dwar l-migrazzjoni jkunu bbażati fuq il-fatti u fuq il-provi. U għalhekk mhijiex sorpriża illi l-ewwel għan ta' Eh, la bozza twali illi ġi prezentat lilkom huwa propju illi nużaw iżjed statistika preċiża u disaggregata. It-tieni ħaġa, ir-rappreżentant speċjali Arber eh, ħeġġet ħeġġitna nqogħdu iżjed attenti meta nagħmlu diskussjoni dwar il-migrazzjoni Fil-waqt li ma nistawx nittikketjaw li daw kollha illi eh, huma imħazbin dwar l iżvantaġġi tal-migrazzjoni bħala eh, xenofobisti, ma nistawx injoraw dak it-ħassib. Inutli noqodu imma nsejħu l-migranti sempliċement illegali, inkunu qegħdin innaqsu mill-umanità ta' nies illi jistgħu jagħtu kontribut. It-tielet ħaġa għanna responsabilità kollettiva illi eh, intejbu l-inklusivita. Dinja parti eh, integrali mill-proċess tal-pat li nipruvaw nieħdu il-benefiċ, l-akbar benefiċċju possibbli għal komunitajiet ta' oriġini kif ukoll dawk ospitanti. Din hija xi ħaġa li hija vitali, parti mill-vitali mill-demokraziji u eh, mill-rwol tagħna reprezentaw lil dawk li huma mażet vulnerabli. Mela, biex nagħlaq. Kif għal anka ehm, l-assistent komissarju għoli, Mm, dan il-patt ħajkun ta' natura globali. Fil-fatt ek jismu patt globali għaliex migrazzjoni huwa fenomeni globali u l-migrazzjoni eh, ġib sfidi li mumiex li ma jfetwawx biss reġjun wieħed. Jekk jirna xinna nifmu dan u kif reġuni u pajjiżi differenti jifmu l-migrazzjoni, ikonna iżjed suċċess li niksbu riżultat ta' kooperazzjoni mtejba. L-irwol ta'kom huwa li il-ċittadini kollhom iżjed fiduċa fl-istat permezz ta' dialogu miftuħ u dibattitu miftuħ fejn jiġu rikonoxxuti l-interessi ta' kulħadd. L-irwol tagħkom li tappoġġaw il-patt globali ser ikun kruċjali biex ir-riżultat ikun wieħed ta' suċċess. Grazzi ħafna l Sur Prentice u skużani tal-li l-ewel dgerfixtek ma' Sur Ambrosi. Naħseb dgerfixtek għalix <laughs> meta tasal fleta tijaj fil-verità mandek għatta l-annuċali minn għajnejk. Issa, s Sur Ambrosi li għad-direttur reġjonali għall-Unjoni Ewropea mill-Organizzazzjoni Internazzjonali dwar Migrazzjoni. Jekk joġbok, grazzi ħafna, Sinjura President, aħna familja waħda u għalhekk naħseb illi Eh, naħseb li ħadd m'għandu problema kbira bil-fatt li inti l-ewwel fixtna. Huwa pjaċir kbir tiegħi li kun hawnhekk biex niddiskuti l-patta migrazzjoni u eh, pjaċir li qiegħed hawnhekk fuq dan il-panel ma' kollegi u ħbib tiegħi illi eh, qegħdin jakkumpanjaw din is-sessjoni. Diġant għal ħafna affarijiet mill-żewġ kofaċilitaturi u anka minn Jonathan fuq il-proċess u l-kontenut ta' zero draft li qed ikun negozjat bħalissa. U għalhekk ma nixtieqx eh, nitkellem fit-tul fuq dawk l-aspetti li diġa ġew koperti, imma ħanamel xi ftit kumenti ġenerali dwar il-proċess tal-pad globali u dwar dak il qed jipprova jindirizza dan il-patt globali. U l-puntat l tiegħi ħajkunu l-kummenti li saru mill-flor matul il-sessjoni preċedenti kien hemm delegat partikolari illi qal illi li ma naġixxux mhijiex għażla għaliex l-migrazzjoni ħad affettwana il-koll. Jiena ħanibda l-ħarira dik is-sentenza u ngħid illi li ma naġixxux mhijiex għażla l-immigrazzjoni ser tajna u ser tappoġġana il-koll. jekk jitħadmu sensiela ta' kondizjonijiet. U ħansemmi xiftit minn dawn il-kondizjonijiet li diġa smajna u koll mill-kellim ta' qabli. l għalet l-immigrazzjoni tajna l-koll jekk aħna naħdmu fl-imkien. Jekk fl-axħar naċċettaw l-immigrazzjoni u l-ġestjoni tal immigrazjoni ma tistaqat tkun sempliciment kwistjoni nazzjonali, minn natura tagħha stess, mill-mod eh, nifsu kif isseħ l-immigrazzjoni, hija xi ħaġa li seħ mm, fiset minn pajjiż wieħed u għal daqstant hija kwestjoni internazzjonali. Għalhekk irdu naħdmu flimkien biex nippruvaw nilħu xi tip ta' ftehim dwar viżjoni komuni dwar kif nistaw eh, namlu ġestjoni aħjar ta' dan il-fenomenu. Din il-verżjoni komuni għanna bżonna u koll għalix għanna sensiela ta' sfidi u dimna li huma sfidi sistemiċi mumiex eh, ta' natura temporanja. U għalek bżonn li nibdew naraw x-soluzzjoni nistaw, nistaw nsibu soluzzjoni strutturali waħda fuq terminu twil, mux sempliciment waħda tal-moment. Dak l-ewwel jekk, issem it-tieni jekk illi huwa jekk naħdmu fl-imkien lejn viżjoni komuni u nżommu f'moħħna dejjem illi illi dawn il-proċessi li diġa tkellimna dwarhom ma jiġrux hekk kif ġibu laħaq, nindunaw illi hemm bżonn impenji serji. E, u impenni diġa tiħdu kemm fi dekarazzjoni ta' New York u manka l-SDGs u dawn huma il-qalba tal-proċess hekk kif nafuh sissa. Issa nqoddimna iż-zero draft u l-proċess li diġa nbeda. Allura, dawna l-impenni li tieħdu mill-komunità internazzjonali iridu jkunu rispettati u iridu jibqgħu jigwidaw id-diskussjoni li hemm għaddejja bħalissa u huma pen. U għalhekk irridu nżommu magħhom. It-tielet jekk huwa jekk kif għamilna sissa u kif nittamaw kompli seħ, jekk eh, nibqaw niftakru illi meta qed nitkellmu fuq migrazzjoni qed nitkellmu fuq bnedmin, qed nitkellmu fuq eh, ċittadini tagħna, ċittadini li ma rappreżentati f'din il-Kamra u anke fl-Assembleja Ġenerali tan Nazzjonijiet Uniti, qed nitkellmu fuq bnedmin nies li għandhom xewqat, ħolm, sfidi, għandhom il-ħajja tagħhom, għandhom id-drittijiet tagħhom. U dan it-tielet element u koll irridu nżommu ħdejjem f'moħna matul il-proċess tal-taħdidiet u tal-negozjati tal-patt globali u sissa dan dejjem seħ. Naħseb illi sissa lek u ċar illi dawn it-tlet jekk illi semmejt fil-fatt dejjem u fix-xogħol illi sar mill-komunità internazzjonali illi ħadmet fuq il-patt globali u eh, ħidma li riflessa wkoll fil-zero draft. Naħseb li nista' ngħid illi dak li qed naraw sissa li ħireġ mill-proċess tal-pad globali jider illi ħajkun riżultat ta' migrazzjoni illi ħat appoġġana u tejna il-koll. Biex nkompli anke fuq dak li kienet Jonathan, Eh, x'nista' ngħid fuq l-irwol tal-Parlament f'dan kollu? Naħseb li kollha kemm intom bħala rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali jew rappreżentanti tal-Parlament Ewropew kollha għandkom rwol kbir, rwol importanti u responsabilità kbira qudiemkom l-ewwel nett biex il-proċess jibqa għaddej kif maħsub. Intom rappreżentanti tal-ċittadini ta' pajjiżkom, intom għandkom il-dmir li tassiguraw li kull minu huwa involut fil-proċess jirrispetta l-impenni illi jieħu u iżom ma l-approċ illi ġi deċisu li l-approċ li tħaddem sissa. Bekk e, fuq livell anka Ewropew u nazzjonali tridu e, tassiguraw illi dak l-approċ komplessiv fil-fat jinżam dejjem preżenti u ikun implementat għandkom ir-responsabilità wkoll illi eh, toqgħodu attenti illi jkun hemm koerenza bejn il-politiki li tassiguraw illi dak illi jkun deċiż minnaħa fuq il-politika migratorja ma jkunx kontradiċenti eh, ma' xi politika oħra. It-tielet ħaġa li naħseb u kolli responsabilità kbira u d-dimkom hija illi intom eh, irrabta rabta bejn il-ċittadini u l-istituzzjonijiet tal-istat u l-gvern. U għalek, importanti li tinvolvu ruħkom sabiex eh, il-ton tal-narrativa li dejjem smajna sissa dwar migrazzjoni jinbidel. ħafna drabi smajna ħafna retorika mm, tossika, ħafna retorika ta' beda li ma tkunx bazata fuq il-provi u li ehm, ma tagħmel l-ebda ġieħ l-istorja ta' ħafna pajjiżi li qegħdin rappresentati hawnhekk f'din il-Kamra. U għalhekk nixtieq nitlobkom biex fin-negozjati tal-pad globali inkomplu dejjem nirrispettaw il-memorja storika ta' xfisret il-migrazzjoni għal pajjiżi tagħna. Il-pajjiżi tagħna l-koll ta' kulħadd. Nibda minn tiegħi. Ejja ma ninsew qatt minn fejn bdejna aħna. Ejja ma ninsewx eh, kif l-immigrazzjoni dejjem appoġġat perjodi differenti tal-istorja. Dak eja ma ninsew għat. E kif e, nittrattawx e, il-passat ta' dan il-proċess imma il-ġejjini tiegħu illi jista' jkollu impatt ukoll fuq il-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna l sur Ambrosi u grazzi tal-li fakkartna illi aħna minn natura tagħna kollha kemm aħna migranti, din hija parti mid-DNA tagħna. Issa ħanaddi għal sur Simonov illi qed jirrappreżenta l-Presidenza mm, tal-Bulgarija tal-Kunsill. Aħna qegħdin nitkellmu fuq il pad globali, imma inti għandek rwol importantissimu għaliex hemm ħafna biċċiet ta' leġislazzjoni illi iridu jiġu implementati l-ewwel sabiex l-Unjoni Ewropea tkun ippreparata u organizzata biżejjed biex tagħmel ġestjoni ordnata tal-migrazzjoni biex neħilsu mill-konfużjoni li għanna bħalissa. U għalhekk aħna ħerqanin biex nisimgħu l-intervent tiegħek u biex naraw ukoll ix-xogħol li ħad tagħmel iżjed il-qudiem. Grazzi ħafna. Grazzi Signor President, grazzi tal tu l-Presidenza tal konsil tal-Unjoni Ewropea biex tipparteċipa f'din il-laqa importanti. Grazie ħafna, Signora President ir-rol tagħna bħala presidenza hija komplessa għall-aħħar. U pjuttost diffiċli hemm san nammetti biex inkunu nistgħu insibu it-triqi tas sowa biex niddiriġu dan il-bastiment ħansejħu l-wek tal-Unjoni Ewropea. Imma l-Unjoni Ewropea għandha strateġija medda twila ta' zmina bażi ta' solidarjetà u responsabilità biex tindrizza l-opportunitajiet kif ukoll l-isfidi tal-immigrazzjoni għax dan huwa fenomenu kumpless, fenomenu globali kif diġà semmejna illi jitlob soluzzjonijiet globali. Bħala għattu prominenti fuq ix-xena internazzjonali fej taħdem mod attiv ħafna l-Unjoni Ewropea qed tiżviluppa partenarjati għas soluzzjoni dejjema biex nindirizzaw l ruq tal-kawzi tal-migrazzjoni regolari waqt li toħloq strumenti ġodda, trust fund u pjan ta' investiment li jiffoka fuq l-investiment l ħolqien tal-postijiet tax xogħol. L-esperjenza pożittiva u riżultati tal-isforzi tagħna jistgħu jkunu utli biex nagħtu għamla lil compact, eh, il-Global Compact fuq l-immigrazzjoni sta jkun il-kontribut tal-Unjoni Ewropea l-futur ta' dan il-Global Compact jista' jipprovdi orientazzjoni qawwija u jimmobilizza l-enerġija neċessarja biex naslu għal approċ globali sostenibli ġustu ekwilibrat. Iġifiri u dim l-sfidi u l-opportunitajiet tal-migrazzjoni Il-Presidenza qed tappoġġa l-impenn qawwi tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri biex eh, tkompli il-parteċipazzjoni attiva u kostruttiva ħafna fil-proċess ta' negozjati f'New York. U sissa hekk għamlet matul il-proċess ta' konsultazzjoni u se tagħmel kull sforz neċessarju biex tiżgura il l-Unjoni Ewropea se tkompli titkellem bleħen wieħed nemnu illi l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha ikunu lesti u huma lesti jaqsmu il-ħiliet tagħhom fil-qasam tal-migrazzjoni u dan jista' jkun użat mod effettiv fil-Global Compact. Xi wħud mill-prinċipju ewlenin tagħna bħala unjoni Ewropea huma preżenti l-iktar ġifir rispett tad drittijiet tal-bniedem attenzjoni partikolari għal gruppi vulnerabli u l-esperjenza fil-kooperazzjoni internazzjonali. Dak, dak li din namlu bħala kunsill attualment huwa illi naħdmu fuq qafas maqbul għan-negozjati fuq il-Global Compact fuq il-migrazzjoni f'New York fejn lantana huma dan li ġej. L-ewwel netti konna test bilanċa ta' bażi tal-prinċipji ta' dikrazzjoni ta' New York msejsin fuq l-Aġenda 23 għall L-antana huwa wkoll niżguraw il l-prinċipju ta' responsabilità maqsuma eh, tiġi riflessa wkoll fl-impenji u azzjonijiet tal-Global Compact għall-immigrazzjoni l-iktar fuq ir-responsabiltajiet ħtiġijiet u tħassib speċifiku ta' pajjiżi ta' oriġni ta' transitu ta' destinazzjoni. U niskuraw ukoll dejjem bħala għan illi mekkaniżmi ċari għall-implementazzjoni għas segwitu u għall-reviżjoni se jiġu segwiti għabbażi ta' fora esistenti u ovvjament bir-rwol ta' tmexxija tal-IOM dan il-proċess jieħu iż-żmien tiegħu jitlob sforzi minn naħa tagħna imma nemnu illi aħna diġà avanzajna mhux ħażin. Sen komplu din il-ġimgħa bil-round li mista negozjati bejn istati membri bħala tlestija għal pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea Grazzi ħafna tal-attenzjoni ta'kom. Grazzi lilek, Sur Simonova, issa Marija Ferm e tina il-perspettiva tagħha bħala membru tal-Parlament Zvediż. Grazzi ħafna tal tajtni il-kelma. Jina se nitkellem bl-Svediż. Mikrofonu jekk Mikrofonu. Iva, kifat, l-Izvedis. Huwa pjaċir għalija li edha ma'kom hawnhekk u nitkellem qoddimkom f'din il-konferenza tant importanti bħala rappreżentant ta' tal-Parlament Svediż. Il-mod kif aħna eh, nittrattaw il-migrazzjoni huwa importanti ħafna u dinja importanti u kol għal futur u dejjem se tiżdiet fl-importanza tagħha id-dritt għall-azil sar iktar eh, eh, importanti għat naraw ħafna iktar sida fin-nies qed jaħarbu minn djarhom u hemm illi jaħsbuna għax qegħdin jipprovaw jillimitaw in-nies li jaqsmu l-frontiera għandna bżonn niftakru għaliex id-dritt tal-azil ġi maħluq u nitalmu mill-lezzjonijiet tal-modi għaliex dritt individwali għall-azil eh, kien neċessarju. Niftakru li wara t-tieni gwerra dinija il-tentattiv illi kunem sim tal-refuġati uh, eh, lut uh, eh, um, fallow u għalek huwa importanti illi aħna niftakru fil-passat u niftakru illi stat ta' persekuzzjoni joħloq terrur fost ċittadini tiegħu id-dritt ta' dejjem mana huwa importanti aħna ndefenduh li kieku neħħu dan id-dritt ta' l-azil u jkun hemm biss sistema ta' kwoti għal refuġati naħseb li l-konsekwenza tkun li ftit nies se jgawdu mill-protezzjoni. Iġifiri, dawn l nies ma jkollhomx eh, possibilità ta' rikors jekk ma jagħmlux parti mill-kwotu din kienet is-sitwazzjoni li diskrivejt wara t-tieni gwerra dinija u għalhekk inħoloq dan id-dritt tal-ażil. Hemm miljuni ta' persuni li sibu rruħhom f'sitwazzjoni legalment imċajpra u id-batija umana u nuqqas ta' drittijiet li aħna rajna wara t-tieni gwerra dinja suppost qatt ma rġajna rajnijom, u l dawn huma ċirkostanzi illi waslu għal konvenzjoni fuq ir rifugġati il u għal leġislazzjoni komunitarja. Hemm bosta raġunijiet għaliex in-nies jimigraw xeħut minnom għax ridu huma biex isibu kondizzjoni ta' ħajja aħjar, oħrajn ta' bil-fors biex iħarbu mill persekuzzjoni mill-gwerer eh, u kellhom biss pereżempju ta' fuqhom senduqhom. U għalhekk kif nistaw nittrattaw il-migrazzjoni internazzjonali mhux kif eh, nwafquwa. Għall-Iżvezja importanti li nenfasizzaw li l-miżuri u l-oqsfa li għandna għandhom bżonn jirrispettaw drittijiet fondamentali u jappoġġaw il-possibilitajiet ta' żvilupp li l-migrazzjoni ġib magħha. Qegħdin ngħixu żminijiet diffiċli Amma qatt qabel ma kien hemm tant nies li kienu ta' bil-fors obbligati illi jaħarbu minn djarhom, mill-perspettiva Svediża din waslet għal sitwazzjoni fejn għandna numru oli bla preċedent. Fl-2015 l-Svezza rċevet 163.000 refuġat kienet sfida kbira għat autoritajt kif ukoll soċjetà ċivili imma bl-sforzi konċunti tagħna dawk illi wassu l-Svezja eh, kellhom eh, bidu tajjeb. Per esempio, jkun iktar faċli li jaħdmu l-ekonomija tagħna b'saħħitha, għandna il-qat dejjem eh, naqqasu hemm ħafna daw it-tfal li qegħdin diġà fl-iskejjel, Svediżi u kellhom da sfond skolastiku differenti u għalek dak li għanna bżon hija solidarjetà u kondizjoni tajbin ta' koljenza fl-Ewropea kollha kammi biex dawk in il li għandhom bżonn għawdum il-protezzjoni tonali ikun jistgħu jagħmlu hekk għandna bżonn kondizjoni ta' koljenza tajbin fl-Unjoni Ewropea u appoġġ għal dawk il-pajjiżi illi qegħdin fil-viċinat, ġifieri ħdejn postijiet fejn hemm il-gwerra u l-konflitti. Għandna bżonn niżguraw li dawk in-nies għandhom bżonn ta' risistemazzjoni ikollhom ken, isibu ken fl-Unjoni Ewropea u anki dawn il-kwota rifuġati dawn huma kollha affarijiet importanti għandna bżonn nirriflettu fuqhom imma ma tridx tkun skuża għat tneħħija ta' dritt individwali għall-azil illum in-nies ta' bil-fors għandhom bżonn jieħdu rotot perikolusi u e, ikunu e, suġġett ta' kontrabandu. S-soluzzjoni mhijiex li e, noħolqu kondizzjoni ta' diffiċli għalihom imma jkollna rotot e, siguri biex jaslu fl-Ewropa u jitolbu l-azil għax xekle se jkollna rotot iktar perikolusi tiġu ntużaw u n-nies se jkomplu jmutu. U e, l-Svezja għalqet investigazzjoni biex tara l-kondizjonijiet għal ħolqien ta' rotot iktar siguri għal immigrazzjoni minn flok nħallu dawn ir-rifuġati illi eh, jaqgħu fidejn nis bla skruplu u jieħdu rotot lejn il-mod, imma il-vjaġġ hemm bżonn ikun mod ordinat u sigur. Nistgħu noħorġu viżi umanitarji jew permessi osra ta' soġġorn jew ta' biex dawn it-talbiet għal azil ikunu iktar faċli nibdow fuq skala iktar moderata fil-bidu imma hemm alternativi. L-alternativi hemm bżonn rispettaw id-dritt individwali għall-azil u ma jkunx ikun għabbażi ta' idejat eh, biss għal Eh, għalċejjini qarib, hemm ħafna rotot li waslu lejn Svezja minn esempio identifikazzjoni tal-familja, studi, hemm ħafna rotot li jistgħu jieħdu l immigranti biex jiġu jistallaw ruħom fl-Svezja u mill-2008 l-Svezja għandha sistema miftuħa ħafna biex ikollna ħaddima minn barra l-Unjoni Ewropea u qabel din ir-riforma n nies ukoll ġew eh, l-Svezja biex jaħdmu imma kienu situazzjoni ferm iktar diffiċli ma kellhomx id-dokumenti uffiċjali ħadmu forsi mingħajr permess tax-xogħol jew mingħajr aċċess għal eh, postijiet ta' xogħol legali, imma Issa l-affarijiet imbidlu għanna eh, staff kompetenti u setaw jħarsu barra mill-frontieri tagħna jekk l-Svediżi ma kinux eh, kompetenti u għalek dawn in-nies issa saru parti mill-ekonomija regolari. Il-leġislazzjoni hija bażi tal-idea l-kumpaniji Svediżi għandhom bżonn ħaddiema U din hija ħaġa l-iktar importanti u ma jaffokaw, ma jaffokawx fuq professjonijiet speċjali jew li jkunu eh, kwalifikati ħafna, imma l-kondizzjoni bżonn ikunu indaqs għal ħaddiema tal-Unjoni Ewropea kif ukoll għal barra l-Unjoni Ewropea. Għatfaddal ħafna problemi marbutin ma l-immigrazzjoni, nis li supposti gawdu mill-protezzjoni ma jgawdu xminna u rotot mux siguri jaslu għal imwiet, għal sfruttar, għal kontrabandu, eccetera in-nies illi eh, kienu kienu f'sitwazzjoni diffiċli ġew sfruttati li fej l drittijiet umanitarji tagħhom ġew miksurin anki eh, speċjalment it-tfal taħt l-età u n-nisa huma l-iktar vulnerabbli. U għalhekk huwa importanti li konna sistema biex immigrazzjoni internazzjonali tinħadem aħjar ma jimportax jekk xi ħadd jiċċaqlaq għax ta' bilfors jew imħabba xi il-familja jew biex isib xogħol f'xi pajjiż oħra. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Costanza Urbano de Sousa, inti tirrappreżenta eh, il-Parlament Portugiż. Merħba, merħba lilek. Ngħaddilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signor President, se nitkellem bil-Portugiż. L-ewwel net, grazzi ħafna, Sinjor President, nixtieq nibda billi nenfasizza l-importanza tal-laqgħa tal-lum. Għax is-suċċess tal-Global Compact illi mhux se jkun strument vinkolanti se jkun ta' bil-fors jiddependi fuq l-impenn tal-istati illi se jkollhom jimplementaw u jirrispettaw l għanijiet Tkellimna ħafna fuq l-immigrazzjoni illum, imma nasib għandna bżonn nagħtu kuntest ukoll id-diskussjoni tagħna il-migrazzjoni internazzjonali dawn l-immigranti huma l-eċezzjoni jew ir-regola. 3.5% biss skont data tal-IOM tal-popolazzjoni globali tista' tiġi konsidrata bħala migranti għax il-maġġoranza ġenerali tan-nies mhumiex migranti. Il-migrazzjoni tmur lura għal bidu tal-istorja, ġifiri hija antika daqs l-umanità u aħna rajna il- il-moviment ċikliku dak li nbidel li l-intensità, rajna ktar diversità, rajna perċezzjoni differenti tal-migrazzjoni bħala fenomenu. U din il-perċezzjoni li nbidlet hija ħaġa importanti ħafna. Minn flok perċezzjoni pozittiva, issa għanna u dimna l-migrazzjoni bħala perċezzjoni ta' teddida. Jekk taraw u tmorru lura 20 sena ilu kien hemm diskussjoni fuq l-immigrazzjoni illegali, irregolari, il-kriminalità. Imma ċerti movimenti populisti ovvjament kienu qed eh, jaħdmu u kienu qed ixewxu ġabu ħafna biżat fost eh, in-nies, fost il ċittadini u dan il-fenomenu tal-migrazzjoni huwa fenomenu naturali. U għalhekk il-Global Compact hemm bżonn narawh bħala opportunità tad-deb għalina biex intemmu din il biza dan il-tixwiex u nkissru dan iċ-ċiklu fejn nitkellmu fuq migrazzjoni irregolari u illegali u niftħu ir-rotot ta' migrazzjoni legali u ekk aħna nieħdu rigni fidejna u mhux dawk li jaħdmu fil- eh, networks kriminali din hija opportunità unika biex insolvu wieħed mill-paradossi u sfidi tal-migrazzjoni. Qegħdin naraw illi dan il-fenomenu isir ferm iktar internazzjonali meta niġu għal moviment ta' eh, beni kapitali u servizzi imma mhux meta niġu għan-nies. U għalhekk il-loġika illi tapplika għal movimenti l-oħra jidher illi ma stawx napplikawh għal migrazzjoni u għan nies il-migrazzjoni fenomenu transkonfinal minn natura stess tagħha imma hija suġġetta għal regolamentazzjoni nazzjonali rigorusa jew le skont il-pajjiż. Imma il-loġika kullum kien l-istess, ġifiri biex nillimitaw u nżommu l-integrità tal-istat. Dan l-aħħar kisba ta' sovranità, l-aħħar pilastru ta' sovranità. Dan il-Global Compact hemm bżonn ikun opportunità biex insiru iktar konxi tal-fatt illi għat maħna se nkunu nistgħu nrasnu il-mowċ waħedna u laqqas biss kunu nistgħu nibnu il-ħitan biex nwafqu il-flussi tal-migrazzjoni u għalhekk għanna bżon nkunu attivi, għanna bżon nikkooperaw bejnietna biex nindirizzaw din l-sfida. Hemm żewġ kummenti li naqmel fil-qosor ħafna l-ewwel net. Huwa essenzjali illi niffokaw fuq id-drittijiet individwali taċ-ċittadini u tal-bnedmin. Din mson tkun il-qalba ta' diskussjoni tagħna li mija differenza bejn ċittadin u barrani. Embis, frontiera nazzjonali l-istess persuna tista' issir ċittadin barranija mill-lejla nar. L-istess persuna tibqa' u l-migrazzjoni hemm bżonn nifmuha bħala sfida komuni maqsuma mill-Istati membri kollha u hemm bżonn ukoll illi tkun sors ta' ġid potenzjali. U bil-ħin li baqali nixtieq nifoka fuq erba' aspetti għandna bżonn niġġieldu l-organizzazzjonijiet kriminali din tkun fil-qoċċata tal-prioritajiet tagħna għal kulħadd. Ma nistgħux ninjoraw il-verifiki, transkonfinali dawnu ma kolla pass neċessarju biex nikontrollaw l-organizzazzjonijiet eh, transkonfinali ma' kriminali ma' għatmu se jkun biżejjed biex inwaffquhom b'mod effettiv. Għanna bżonn rotot siguri legali għal-migrazzjoni weg biss inkunu nistaw tasso nimminaw l-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet kriminali u nejnu biex nkunu nistaw nsalvaw il-ħajta n-nis. U għalek n-nuqqas ta' dawn ir-rotot siguri illi iġallu eh, n-nis jafdaw fil-kriminali. U ovvjament laħmu din it-tratta illi tisfrutta id-disprament ta' dawn in-nies u għalek dan huwa suq globali illi jopera għabbażi tal-talba u tal-fornitura. U għalek għanna bżon niskuraw li l-pajizi Ewropej mod partikolari ikunu konxi tal-fatt illi l-krizi li se jkollhom fil-futur miex waħda ta' migrazzjoni ma waħda demografika din hija realment il-krizi. In sekonna dejjem popolazzjoni se tixxih u di se tkun teddida għall-iżvilupp u għas-sostenibilità ta' sistema ta' sigurtà soċjali tagħna u għalhekk il-migrazzjoni hija opportunità ta' deb għalina biex nżommu l-iżvilupp ekonomiku tagħna jkollna sistema li tkun waħda sostenibbli l-migrazzjoni irregolari u koll se jkollu rwol importanti biex tappoġġana fil-futur. Il-migranti mhumiex il-kawża tas-sigurtà huma l-organizzazzjonijiet kriminali li aħna qed ngħinu huma teddida għas-sigurtà reali tagħna. Għanna bżonn investiment, speċjalment fil-politika kummerċali tagħna, il-migranti jġibu magħhom bidla fis-soċjetà. Kull bidla, ovvjament, tista tkun kawza ta' destabilizzazzjoni u lek għanna bżon politiki effettivi għall-integrazzjoni illi se jimmiraw mhux biss dawk illi se ngħidulhom merħba sminqawhom imma dawk illi qegħdin fil-komunitajiet ta' kolljenza biex jekk is-soċjetà tista' tkun ippreparata għal bidla tantiċipa u tkun tista' teqret kull tip ta' tensjoni kull tip ta' tensjoni etnika u fl-aħħar nala billi ngħid li maħniex se nkunu nistgħu nilqgħu kull migrant u għalhekk hemm bżonn illi ikun hemm id-dritt illi wieħed jibqa' f'pajjiżu dan hemm bżonn ikun dritt garantit. U din hemm bżonn tkun għażla mhux obbligu. In-nies għandhom bżonn ikollhom l-għażla. U għalhekk politiki fuq il-migrazzjoni hemm bżonn jaqbdu it fit ma' politiki illi ġildlu il-kawsi il kawsi il tal-migrazzjoni u jekk naraw l-istorja l-istess jiġri nuqqas ta' sigurtà, gwerer, konflitti, ksur ta' drittijiet fondamentali u eh, faqar li ma bħalu. U għalhekk dawn huma il kawzi U għalhekk għandna bżonn inbidlu l-politiki tagħna għal dik li politika esterna, għandhom bżonn inkunu stretti ħafna, ambizzjużi ħafna fuq il-soluzzjoni ta' soluzzjoni ta' konflitt għandna bżonn ikollna politiki li jkunu fermi iktar effettivi u għandna bżonn naraw il-politiki interni tagħna fl-agrikoltura, fil-kummerċ, biex hekk niskuraw illi partijiet inqas sviluppati tad-dinja jistgħu jgawdu minn eh, prospettiva pozittiva eh, pożittiva u jippermettu li l-popolazzjoni tagħhom li jibqa' li tibqa' fil-pajjiż. U għalek, għanna bżon nifakaw inqas fuq il-frontieri esterni u l-kontrolli. Ek, maħnix se niġestixxu mod effettiv l-isfida ta' migrazzjoni sigura u regolari. In-nies għandhom bżonn opportunità raġonevoli biex ikollhom ħajja aħjar x'imkien ieħor u tista' tkunu żguri li n-nis tista' tiċċaqlaq u għalhekk ħama nipprovawx eh, irrasnu il-mowġ waħedna. Thanks to all of all this. Grazzi lill l-kelima kollha tal-kontributi kollha tagħkom u tal-li involvejtna l nixtieq niftaħ il-kelma għal membri li jixtiequ jintervjenu u li jixtiequ jirrestrenġu luħkom għal żewġ minuti ir-ras u nibdew bl-intervent mill-Sinjura Valenciano minn Spanja. Fidejkom. Grazzi, President. Jina l-ewel net xtaqt najt li dinja laqa verament importanti għaliex Nemmen li l-prezenza ta' rappresentanti tal-parlamenti nazzjonali li qed jaħdmu mod koordinat mal-Parlament Ewropew hija fundamentali eh, f'din il-biċċa xogħol li għandna qudiemna, ġifieri li nibnu pat globali għall-migrazzjoni. Dan il-Parlament, speċjalment il-grupp ta' soċjalisti, ikkritika ħafna il-politika tal-Unjoni Ewropea imma iżjed minn hekk il-politika tal-Istati Membri tal-politika migratorja qed ngħid. U eh, għalek eh, ħaġa tajba li għawek rappresentanti tal-Istati membri għalix nistaw namlu ħafna pressjoni fuq il-Parlamenti Nazzjonali. Kif diġa għal minn eh, kważi kull minn intervjena, dan huwa suġġett ta' natura kritika l-Unjoni Ewropea, ħaj definixxi żminijiet li ġejjin u m'hemmx dubju illi il- diskors dwar migrazzjoni eh, għandu eh, influenza kbira fuq il-razzizmu, fuq il-ksenofobija li jem eh, fil-pajizi tagħna. Iġifir li rrid għal il-fenomen tal-migrazzjoni ħafna drabi jintuża minn ċertu partiti politiċi kif jaqbillhom. Jintuża b'mod velenus nistgħu ngħidu. Hemm ċertu partiti politiċi li supposti kollhom pożizzjonijiet differenti imma minħabba f'ħafna retorika negattiva dwar l-migrazzjoni jibdu l-pożizzjoni tagħhom. U għalhekk Għawek qed nitkellmu sa ma naslu għal pad globali fuq illi inwessaw il-viżjoni tagħna u nipruvaw naħsbu kif għandha tkun l-Ewropa tal-ġejjini. Dejjem inżommu f'moħħna kif qalu l-esperti illi l-migrazzjoni eh, miex ser titlaq u rridu nieħdu approċ differenti jekk ma ridux nibqaw e, eh, nkunu daqstant insolidari u daqstant bla empatija qoddim dawn in-nies li qegħdin ibatu. Jiena xtaqt insaqsi lill rappresentant tal-Kunsill speċjalment jekk hux jekk l-Unjoni Ewropea ux ser tipprepara dokument wieħed li tippreżenta qoddim in-Nazzjonijiet Uniti, iġifieri l-Unjoni Ewropea. Minkejja fil-differenzi li hemm bejn l-istituzzjonijiet, ħan nippruvaw noħorġu pożizzjoni konġunta it-tieni ħaġa. Hemm mekkaniżmu ta' segwitu għat-twettiq ta' dan il-patt u t-tielet l-IOM ħad fassal xie strument biex biex nkunu nistaw namlu eh, monitoraċ ta' jekk il-battu xed ikun implementat jew le? This house on the 5th of April last year eh, put Waħna rajna darba l ohra fil-5 ta' aprili li kienem hemm plenarja li indirizzat il-rwol tal-EAS probablement azzjoni esterna tal-Unjoni u għabbażi dak ir-rapport ir-riżoluzzjoni ġiet infassla minn żewġ co-rapporters, Sinjura Valenzjano u Sur Diaz Tremera. Nirrekomendalkom li tħarsu lejn dan id-dokument għax tassew huwa fuqtu u utli li ġie adattat is-sena li għaddiet u talab għal tiġi essenzjali li nsaħħu il-koerenza tal-politika tal-politika esterna u nazzjonali fuq il-migrazzjoni u għażil Nduru għal Sinjura Elenista Masaki mill Greċja. Ikieġobkom zumbu mal-ħin. Zawġ minuti liktar liktar. Grazzi. Hawnhekk għanna Global Compact li għandu jiffoka fuq is-salvagwardja ta' drittijiet ta' rifuġati u migranti ikunx ikun istatus tagħhom. Inkluż il-punti pożittivi li stati membri jista' jkollhom minn livell kulturali jduħarsu l-liġi diskriminatorja jew anki niġildu kontra il-razzizmu aħna rridu illi konna aċċess għal drittijiet għal dawn l-immigranti li konna ambjent sikur għal tfal, għal żgħar, għal persuni li għandhom disabilità u nappoġġaw iż-żgħażagħ l-iktar biex ikollhom aċċess għall edukazzjoni u anke x-xogħol. Sinjuri, fil-Greċja għandna ħafna kriżijiet finanzjarji kbar inkluż eh, flussi kbar migratorji. U allura għanna programmi ta' soċċess edukattivi aħna nippermettu persuni mingħajr dokumenti li jaħdmu legalment. Aħna għamenni aktar faċli għalihom illi persuni li talbu għal azili kollhom N9 u ta' N9 biex ikollhom aċċess ukoll għas-sistema tas-saħħa b'xejn. Għed nippruvaw ukoll daħ rifuġati u migranti fil uffiċċji tal-personi eh, ta' x xol u biex inkun saw nisegrawhom fis-soċjetajiet tagħna. U dina din appoġġati mill gvern lokali, mill-movimenti ta' solidarjetà, NGOs, u aħna naħsbu li dan il-mod jisana mill migrazjoni ħagġa pozittiva. Grazzi. Sur Perez Lapal Sarran minn Senat Spanjol, PP. Muchas gracias, disculpe, signora Presidente. Grazie ħafna, skużani, signor President. Jena pala rappresentant ta' Spanja, il-messagġ li xtaqt naddi u dan, aħna nemnu illi il-ftejmijiet globali huma importanti. Nemnu li l-migrazzjoni għandha tkun sikura, regolari u ordnata, imma xtaqt nitkellem fuq ċertu kwistjonijiet illi eh, fil-fema tiegħi huma importanti Biex ikonna migrazzjoni iżjed ordnata, sikura u regolari, il-politika esterna hija importanti ħafna. Qed nitkellem fuq il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea, anka dik tal-Istati Uniti, u qed nitkellem ukoll fuq il-kooperazzjoni. Naħseb illi kwalunkwe kooperazzjoni li kun hemm bejn il-pajjiżi kbar trid tkun imsejsa fuq il- kooperazzjoni fil-qasam tal-migrazzjoni. Diġa rajna li hemm ħafna pajjiżi Afrikani li jkooperaw mal-Unjoni Ewropea u anke ma' pajjiżi oħrajn. Imma ma nafux jekk dawn l-istess pajjiżi għandhomx x'kooperazzjoni ta' natura migratorja. It-tieni ħaġa dwar il-frontieri. Aħna f'Ispanja ħdimna ħafna eh, fuq dawk iż-żoni li huma qabel il-frontiera. U eh, importanti wkoll li aħna eh, nippruvaw dejjem nibnu relazzjoni bejna bejn Spanja u bejn pajjiżi ta' oriġni, pajjiż ta' transitu u dan namluħ permezz ta' teams konġunti, anka eh, riċerka konġunta, ecc. It-tielet, il-ġlida kontra l-migrazzjoni illegali, din hija ħaġa fundamentali. Nemmen li l-Europol, l-Eurojust u l-Aġenziji ta' Investigazzjoni Kriminali kemm tal-Unjoni Ewropea u ta' pajjiżi terzi għandhom ikollhom involviment assolut. Naħseb li dakka jista' iwassal għal ġestjoni aħjar u għal migrazzjoni iżjed sikura u, u regolari. Naħseb li iva hemm bżonn illi eh, il-migrazzjoni niftħu anka l-pajzi oħrajn biex ikun hemm anka fl-aħħar mill-aħħar bilanċ demografiku żjed xira. Grazzi. Mr. Lopez the floor is yours. Mr. Lopez l indirizzu l-panelist kolla, għalix kalam raġun, hija globali. Nifisser da mux episodju. Imma dimensjoni tal-destin tal-bnidem, ma mux krizi. Mista jram kindi, imma hija globali, għax preċizament kollox hija globali l-ġurnata. Aħna hija nitkellmu fuq globalizzazzjoni. U irridu nħarsu l-Inglat Ewropew jekk aħna se nittrattaw nħabtu wiċna u nirraġixxu ma dawn il kussanijiet u għalhekk jien għamil din dan il-punt qabel ukoll fuq ir-rabta bejn it-tnejn li nġildu il-Global Compact fuq ir rifugġati u l-Global Compact fuq immigrazzjoni li jfisser li f'termini prattiċi jimbidlu il- riżultat negattiv li aħna dejjem kellna fl-approċċ tagħna kemm għar rifugġati kif ukoll immigranti. migranti aħna dejjem nitkellmu fuq il-migrazzjoni regolari għax m'hemm xejn li fil-verit għandu ma mal migrazzjoni regolari għax m'hemmx mezzi legali fejn wieħed jista' jidħol fl-Unjoni Ewropea kien t-tġi hawnhekk bil-fors t tkun irregolati mela b'mod irregolari. Fors jiena mhux se nagħmel retorika tiegħi aggressiva imma li tamela illegali. Jiġifieri aħna rridu nbidlu din il-perspettiva, ovvjament illi aħna nbidlu n-nartu nortu dimensjonijiet kollha ta' żvilupp internu u esternu kol illi niftu il-toroq legali li għalmenu namlu kem nistaw aħjar minn nistaw tal-possibilitajiet biex nagħtu dawn il-viżas umanitarji, mill-inqas viża umanitarja. Skont il-leġizzazzjoni eh, u l-leġizzazzjoni wkoll nazzjonali wkoll. Grazzi. Is-sor Toledano. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena u kol ġej minn Spanja u eh, ġej fil-fat mill parlament Spanjol. Qed nitkellmu hawnhekk fuq eh, illi noħolqu migrazzjoni eh, regolari, sikura u ordnata. Iġifiri qed nitkellmu fuq immigrazzjoni għandha tkun legali mhux regolari u naħseb li nagħmlu sew li nkatru din it-tip ta' migrazzjoni għaliex anka fid-dawl tal-kriżi demografika li ħajkonna fl-Ewropa, ser ikonna bżonn eh, nisġodda biex jaħdmu fl-Ewropa. U jekk dan isir b'mod legali jekk eh, tkun migrazzjoni li tintlaqa b'mod pożittiv mis-soċjetà tagħna, fl-istess ħin inkunu wkoll qed niġġieldu kontra l-estremizmu kontra dawk nies estremisti li japprofittaw ruhom il-biża tan-nies biex idawruhom kontrihom kontra l immigranti L-Unjoni Ewropea trid tkun solidari b'mod partikolari mal-pajjiżi ta' wasla fostom Spanja e, il-post fejn jastu l-immigranti, mhux biss dawk il-pajjiżi li jilgħu l-immigranti u għalhekk hemm bżonn illi tiġi stabilita xi sistema ta' tqassim ta' dawn l-immigranti madwar l-Ewropa biex kulħadd ikun solidari. Kulħadd trid juri solidarjetà, imma jemma ninsewx li pajjiżi bħal Spanja huma il-bib tal-Ewropa u eh, aħna għandna bżonn iżjed solidarjetà minn pajjiżi oħrajn. Hemm bżonn illi il-ħidma tagħna tkun immirata b'mod partikolari lejn il-pajjiżi ta' oriġini pajjiżi li minħabba fis-sitwazzjoni ekonomika tagħhom iwaslu biex il-ċittadini tagħhom jitilqu mill-pajjiż. Hemm bżonn li jkun hemm anke ftejmijiet ta' return biex ikun hemm ir-return tal-migranti irregolari. Naturalment, irrid ikun hemm ukoll il-possibilità illi dawk illi qegħdin jisfruttaw is-sitwazzjoni drammatika tal-migranti bħal mafji ikunu ikkastigati anka bil-liġi. Grazzi. Thank you very much. Mr. Trom from Germany. Mr. Trom. Signora Chair, signori, naħseb li importanti li nkonna rapport oġġettiv li jaslina l-ura mill-parlament. Immigrazzjoni hija problema wiesa. U Ovvjament, saċak il-punt, aħna nilqaw il-fat li l-Unjoni edha titratta dan is-suġġett mod iktar attiv. Però nixtieq ngħid li aħna bħala Ġermanja dejjem konna sieħeb kostruttiv fil-dibattitu, nittamaw li nkun nistaw għatu semna f'dawn il-dibattiti, f'dan il-qasam, fis xur anke snin li ġejjin. Aħna dejjem rejna li aħna konna l-esti li nuru umanita kbira, nuru rejna solidarjetà kbira. Dan wassal sfortunatament għax konsegwenzi negattivi fi dibattitu politiku tagħna, sorprenti sam referenza li għadi li aħna rridu nkunu iktar Eh, kawti, mxu bil-galbu fil-dialogu politiku tagħna. Inti tkellimt favur il-toleranza li nevitaw il-messagġi xenofobiċi xi ħaġa din li għandna bżonn niftakru. Meta nitkellmu fuq l-azil, fuq il-fuġġati, irridu illi konna isim tal-pis li huwa tajjeb Aħna n-sanajt il-kom illi fil parti tagħna tassew nixtiequ nipromuovu dan fuq livell Ewropew mm, u anke fuq livell nazzjonali. Signora Gomes. Jiena nixtieq ngħid illi il-kollega sur Kostanza kienet ukoll l ministeru tal-Affarijiet Barranin kienet ipparteċipa fi dibattu ġifieri tafx qiegħda tgħid meta tejt li aħna ma nistgħux nabdu il-mewġa ma nistgħux uh, nwaqfuhom mingħajr il-kontrolli tal-frontieri. Imma qed nitkellmu fuq il-ġestjoni tal-migrazzjoni mod kollettiv. U li anke fuq livell Ewropew u globali intuhom tuwom lat pozittif, narħosu li l-angolu pozittiv għal migrazzjoni għanna bżonna għanna problema demografika fl-Unjoni u li benefikaw mill-migrazzjoni. U minni mannix inkomplu na eh, tappoġġaw dawn il-networks kriminali li komplu jifaċilitaw il-ħajja, jifaċilitaw l ħajjitom billi ma natux il-migranti rotot legali. il sani, ma edha bla kontroll bħalissa, nishtiq illi l-kollegi tiegħi mill-Parlamenti nazjoni, marru jaraw, marru jaraw eh, dawn il-screens illi qegħdin idaħlu l-istati membri u dak li msejħin suppost Golden Visa, YIPs, Investors Programs u affarijiet bħal daw li minnhom edin jiperikolaw is-sigurtà tas sistema ta' Schengen u prostituxxu l-nazzjonalitajiet tagħna u ċittadinanza tagħna lil dawn il-persuna li minħabba li jistgħu jifilħu jixtruhom għandhom il-flus jistgħu jixtruhom ta' parsi jkunu ċittadini globali. Aħna ma rridux dan it-tip ta' imbarazz, aħna ma rridux dan it-tip ta' korruzzjoni li ġib magħha din dawn huma skemi għal ħasil tal-flus li ma nistgħux eh, nkomplu eh, nħallsu għalihom, nistgħux nkomplu nirfaw dawn il-tip ta' spejjeż. aħna li rridu rridu ngħinu flok persuni li qegħdin fil-fatt jaħdmu u jikontribwix jinteraġixxu għas-soċjetà. Ni xi ħaġa li tissir mod kollettiv. U mhux billi noqgħod nippermettu dan li kemm sejħin skemi tal-Golden Visas li aħna ħan niddefendu s-soċjetajiet tagħna. Wow, finally we have some re- Mela, fl-aħħar xi reazzjoni fis-sala, tgħid il-President. Is-sur Schengen Zala mill-Ungerija. Sinjura ċer, nirringrazzjak tal-kelma. Kollegi. Nisa ngħid minissa, li li kun qed nitkellmu dwar nitkellem dwar il-migranti u l-kompakt globali. Nifisser li mhux qed nitkellem dwar ir rifugġati li għaw taħt il-Konvenzjoni ta' Ġenevra u dan huwa strument separat. Il-konsekwenzi pożittivi tal-migrazzjoni eh, nisħu wis fuqhom, id-nagħtuhom wis importanza it-tekst hija ta' distanza bir-realtà u qegħdin njaraw konsegwenzi negattivi illi nistgħu naraw f'qatt ta' stati membri illum. Dana ippermetti li problemi komplessi soċjali e, nirwarbu mal kollox. L-Ungerija ma taqbilx ma l-punti u l-enin li għanna fil-kompa globali bli immigrazzjoni pozittiva jew illi rotot sikuri du jiġu jinħolqu biex il-migranti ekonomiċi jiġu fl-Ewropa, ma naqblux maħale. U ma naqblux fejn jgħid illi l-pajjiżi kollha hum obbligati li jappoġġaw illi jgħinu l-migranti e, jew fejn jgħid li kull stat huwa obbligat illi ineħħi il xkiel legali għal migrazzjoni ku id kull pajis huwa mitlub illi jappoġġa l-migrazzjoni ekonomika, jara li legali. Id e- Tekst irrit naqħej il-raġunijiet tal-migrazzjoni iva imma id sat membru xorta jiddeċidi min jidħol fit-territorju tiegħu u min ma jidħolx. Mela, l-aħħar wieħed ta-ħal persuna se titkellem Editna Funtner mis-Slovakkja. Grazzi, jiena ma konser nitkellem iżda din id-diskussjoni. Mhix direzzjoni illi jiena ma ma stax ma nirġixxix għaliha. Aħna konna qed niddiskutu skemi Ewropej li ma jaħdmux, u nisma' reazzjonijiet illi ta' waħda dija xaħġa sabiħa ħafna. Fisem Slovakja nista' ngħid illi aħna nistgħu nagħmlu tajjeb għal deficienzi l eh, naqasijiet li għandna fil-suq tagħna suq tax-xogħol anki nużaw migrazzjoni iva jekk hemm bżonn, imma aħna għandna niddeċidu minnu żaw minn indaħlu. U aħna nużaw pajizi per esempio il l-Bulgarija, l-Ungerija, l-Rumanija. Hemm differenzi wkoll reliġjużi u kulturali bejn il-pajjiżi tagħna ġifieri nittama illi il-vjaġġ illi istati membri oħrajn qabdu ma se jfisser li ħajġelu l istati membri oħrajn illi jaċċettaw numru ta' bilfors ta' migranti u rifuġġati u li dan ħajjiġi diskuss fid-dawl ta' esperienza realistika jina ta' sew qed nistaġeb mir reazzjoni ta' xi politiċi u eh, l illi qegħdin jirrikattaw ċertu pajjiżi u jedduhom illi warbuhom minn ċertu affarijiet oħrajn u politika oħrajn Ewropea minħabba li għandhom opinjoni differenti f'dan il-każ. Aħna nixtiequ parteċipaw imma narawha differenti, għandna metodi differenti biex nżolvu għadi il-problema. U hija xi ħaġa tal-aġeb illi pajjiżi bħal Repubblika Ċeka l-Ungerija u l-Polonja u Slovakkja għandhom jitilqu mill-Unjoni Ewropea pala pajizi oriġinarjament fl-Unjoni Ewropea għal persuni li jistaw possibilment ikunu ta' teddida għalina. Iva naħseb li ħareġ bitċar illi għanna tensjonijiet ukoll fiħta l-Unjoni Ewropea f'din is-sala. Aħna, aħna ħabbatna wiċċna ma' ħafna problemi, ħafna ħafna kbar minnek ikolli ngħid għax aħna Ġeġun ta' sew fortunat għanna 28 stat membru daqt 27 ma' importax 500 miljon ruħ sissa l-ikbar rata ta' litterizmu l-inqas persuni ta' persuni d-mortalità tant aħna fortunati illi ħafna persuni jistaw bisti ħolmu bija situazzjoni din fija aħna u aħna jista' nkunu parti mis-soluzzjoni fuq il-kompakt fuq il-migrazzjoni. Meta niġu għadin it-tip ta' migrazzjoni, l-inġestu l-migrazzjoni, aħna għanna nerfaw responsabilta minna ħatana. Il-kol flimkien. Ebda pajis ma jista' jifendi għal rasu meta jiġi għal migrazzjoni. Iżda flimkien nistaw nkunu ktar b'saħħitna. Nasib li kien dibattitu interessanti ferm, rajna li hemm differenzi, differenzi bejn il-pajjiżi, bejn kollegi ta' pajjiżi differenti, imma aħna rajna li għanna komprensjoni aħjar u zidna ir-rispett ta' xurxin. Mela dan il-kommenti ta' konklużjoni nishtandur lejn il-kollega s-Sinjura Swika il vici ċer tal-Komitat ta' Affarijiet eh, Barranin din is-sala. Grazzi. everyone. Yeah, yes, yeah. Dear colleagues, if you want to take your seats, we'll get, get into the final stage and then we can... Signori, forsi nistaw ehm, nitlu fl-axar fazi biex nalqu naħseb li kullħat għajjini jani finalizzaw din il-parti. Kieġobkom sibu postkom. Thank you very much. Hello everybody. Grazzi, nsellimkom. Nilqakom għal din l-aħħar parti tal laqgħa tal-lum. Aħna pala punti ta' luq nixtieq indur lej Sur Mark Giacomini, EAS tal-EAS, il-direttur ta' ġestjoni tal-kwestjonijiet multilaterali f'Sur Mark Giacobini fidejk. Grazzi. Nixtieq l-ewwel qabel kollox ningrazzja il- kull min kien qed eh, jgħin biex jorganizza dan din il tant importanti f'mument kruċjali wara zero draft ta' dawn il-compacts u nidija tal-negozjati. Eh, Aħna ħanna nota tal-involviment tal-Parlament li għadu għaddej mod partikolarment ta' dan il-Komitat u anki il-parteċipazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali fid-dibattitu. Dan kien dibattitu fej kien hemm ħafna partijiet kollha interessati insejjes fuq l-appoġġ tal-parlamenti eh, li u dom biss jippermetti li komunità internazzjonali ikollha kompakt, żewġ kompakt holistiċi li huwa għan tal-alkohol. Dan hija immigrazzjoni hija kwestjoni globali u d dikjarzjoni ta' New York għame mm, pass li ma bħalu billi daħlu fl-agenda. Il-prinċipju l-għanin imnaqxa fil dikjarzjoni ta' New York solidarjeta responsabilità maqsuma, multilateralizmu involviment jibqaw il-linji gwida fil twettiq tal-triq lejn qafas globali għal-migrazzjoni bħala bħala realtà li qed tespandi kull majmurek kif bosta kellima qalu llum il fuq minn 65 miljun ruħ huma spostjati bil-fors minn darhom rifuġati, IDPs jew applikanti għall-azil u 258 miljun migrant internazjonalment. u ħafna minnhom jivvjaġġaw u jaħdmu mod regolari. L-Ewropa hija l-ewwel eh, first responder madwar id-dinja u żviluppat strateġija għabbażi ta' din il- għal din il- għal din fenomenu li salva l-ħajja ta' nis per priorità waslet biex tgħinu dawn il-migranti li tiġilet trafikar fil-bniedem u anki il-trafikar tal-bniedem u ħalqot torroq legali l ewropa Ukoll saħħaħna il- l-azzjoni fuq il erruq tal-problema pal-mumma per eżempju permezz ta' trust fund, pal-mumma l-valletta trust fund u anki il- pjan ta' investiment Ewropew billi nfokaw fuq ħolqien ta' xogħol. U għana ħloqna esperjenza approċċ komprensiv. Hemm riżultati pożittivi li aħna nittamaw li ħandaħluhom fil-iżvilupp ta' żewġ kompakt. Mwix billi inti ħana nitwarbu illi għana nkunu nistaw nsawru il-soluzzjonijiet, u aħna konvinti li kull pajjiż, pajjiż ta' oriġni, transitu kif ukoll ta' destinazzjoni jistgħu jibbenefikaw minn kooperazzjoni iktar mill-qrib. U hawnhekk il-parti dibattitu kien dedikat mill kompet globali rifugġati. Aħna rridu napoġġaw il-UNHCR fil- sforz importanti biex ikonna l-istisieħ tal-GCR billi ndaħlu partijiet kollha interessati bħala parti mill-approċċu proċess inklusiv. Il-solidarjetà u l-intejbu il-ħajja ta' miljoni ta' persuni hija kruċjali li jinti kollok il-sim ta' responsabilta bħala approċċ u rispett ta' drittijiet tal-bniedem eh, għandu jkunu il-qofol tal-kompa globali rifugġati. Importanti illi naċċertaw illi konna nkompa eh, globali inklusiv billi nfissaw miżuri konkreti fuq il-pajjiżi qed jospitaw billi inneħħu ftit u ntaffulhom ftit il-pressjoni. Dak li hija kompa globali fuq migrazzjoni jahna konna privileġġ illi nisimgħu mill-eċċellenzi tagħna baxxoturi kamoċċew lawder bħala kofaċilitaturi tal-proċess intergvernattiv u aħna nirringrazzjawhom ta' xogħol eċellenti tagħhom billi poġġew fuq il-mejda Zero Draft illi jifforma bażi eċċellenzi għal negozjati huwa komprensiv u bilan illi bilanċa u jqis l-interess ta' pajjiżi ta' oriġni, transitu u ta' destinazzjoni u illi rawem lan ewlini ta' eh, immigrazzjoni regolari u sikura. Nilqaw il-attenzjoni fuq ġittijiet tal-bnideb u approċ partikolari illi huwa sensittiv għal eh, persuni f'sitwazzjonijiet vulnerabli mat partikolari tfal u anki aspetti t-tfal ta' ġeneru. Aħna rridu wkoll azzjoni li għana prezzaw li jkun hemm azzjoni konkreta li ma jkunniex il-modell nxejnu dan il-modell ta' negozju biex inbidlu il-sistema eh, ta' traffikar tal-bniedem aħna rridu koll nsawru ċertu kwestjonijiet jen fil kompak per mwart isħiħ tal-kooperazzjoni biex indirizzaw immigrazzjoni illegali, inkluż obbligi eżistenti fuq ir-ritorn u riammissjoni u anki biex ikonna approċċ bażi ta' e, persuni ta' bniedem biex naqduhom sabiex dawn ikonu jistaw jamlu tajjeb għad tħassib il-valuri u tal soċjetajiet li l-migranti qed jospitaw il-pajjiżi ta' oriġini. Meta nifisser li ħarsu ngħid kwistjonijiet bħal huma integrazzjoni, absorption capacity tas-swieq u l-isfidi tal-brain drain u fl-aħħar aħna nkomplu nitolbu għal għan għal ruol ewlieni għal dan il-proċess fis sistema ta' ġus ma'uda l-involviment u subija hija essenzjali. Istabiliment riċenti tal eu eu un bħala task force hija essenzjali ta' eżempju ta' kem eh, u eżempju tajab ta' kem nistaw namlu affarijiet jek naħdmu fl-imkien fil-qasam ta' migrazzjoni. Aħna ningrazzjawkom tal-appoċ u ningrazzjawkom tax-xogħol li jajas. E għaliex li jes nħossu illi eh, tajp li komplu jaħdem u jagħti li l presidenza bad attwali Bulgara li tkompli taħdem fuq il- il-xol tal-presidenza bulgara komplu n f'kull ħin u kull moment. Thank you very much, uh, Mr. Giacomini. Grazie ħafna l-sur Giacomini. Kien intervent interessanti ferm u grazzi tal-li eh, zamejtna ġornati, nittama li ikun hemm xi riżultati. Issa nixtieq ngħaddi il-kelma lill-President tal-Kumitat Libe, is-Sur Claude Moraes, tal sabiex jagħmel il-kummenti finali tiegħu. Grazzi ħafna kollegi ħanżom ħafna fil-qosor, eh, konna ġurnata twila, kulħadd Kulħadd tajjien issa u għalhekk nixtieq nagħmel il punti għat tnejn. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lil eh, membri eh, parlamentari nazzjonali, speċjalment dawk li baqgħu hawnhekk sal-aħħar. Il eh, proċess tal-pat globali huwa fost li proċessi delikati u komplikati għal parlamenti nazzjonali. Dan nafuh u eh, nafu illi hemm firxa ta' opinjonijiet eh, vasta ħafna fost l-istati membri. Smajna anka l-lum interventi minn eh, minn rappresentanti ta' pajjiżi li qegħdin f'ċirkostanzi differenti minħabba fil-migrazzjoni. Smajna mill-Greċja, mill-Iżvezja, mill-Portugal, mill-Ġermanja, minn pajjiż tal-Visegrad. U allura li rrid għali eh, aħna għandna ċittadini minn dawn il-pajjiżi fl-aħħar mill-aħħar u qed nileġislaw għalihom. Aħna nifmu x'inhuma il-raġunijiet wara l-migrazzjoni, wara eh, l-azil. Imma hemm żewġ patti globali illi qed ikunu fasla bħalissa u aħna għandna jkunu involuti għall-istituzzjonijiet għall-Parlament Ewropew, għall-Kunsill, anka s-Servizz Estern, għal-Kummissjoni u anke l-Parlament Ewropew li huwa kolleġislatur. madwar 40% tal-leġislazzjoni kollha illi qed eh, tkun infassla matul din il-Presidenza hija dwar l-migrazzjoni u għalhekk importanti li aħna ninteraġixxu magħkom u importanti li nitkellmu flimkien dwar dawn iż-żewġ patti globali. U naħseb illi kien eh, kienet ħaġa sewja ħafna illi nisimgħu direttament minn fomkom xini l-opinjoni ta'kom. Mm, issa, ximis, xanna namlu? Għal eh, fil-Parlament Ewropew se jkollna rizoluzzjoni f'Marzu din ħad tkun kemm jista' jkun bilanċata il-libe li għandu rwol iżet leġislattiv u eh, sambat is-Sinjora Swizza titkellem fuq dak għandu xaqsam ma' lafed, ma' aħna fil-Libe ser ikunu prezenti f'Diċembru fil-Marokk u ser norganizzaw imma sadattant anka jżiet laqat fuq il-patti globali. Ħanaħdmu b'mod holistiku, mhux biss mal-kollegi tagħna fil-Kumitat Afed imma anka mal-kollegi fis sottokomitat dwar id-drittijiet tal-bniedem ser ikun hemm fil-fatt laqa fit-22 ta' April. Ser naħdmu ma' kulħadd biex nassiguraw li dan ikun proċess eh, inklusiv. Biex nala, eh, nista' nifhem illi dan is-suġġett huwa fost l-iżjed prioritarji fil-pajjiżi tagħkom u anke f'dan il-Parlament naf li l-laqa tal-lum ma solvitx il-problemi kollha li hemm imma napprezza immens illi intom ħadtu l-ħin biex tkunu hawnhekk preżenti u tikkontribwixxu għal dan il-proċess tal-patti globali. Eh, ħaġa tajba l-Ewropa tkun involuta f'dan il-proċess. Għalhekk nirringrazzjakom il-ġdid tal-parteċipazzjoni tagħkom jiena tallimt ħafna dwar xini għal-għada twali fċertu stati membri u għalek nir-ingrazzjakom. Grazzi li sinjora Swizza u eh, nistitna kistati konkludi il-laqa. Grazzi ħafna, Sur Marajs, grazzi Claude, ta' dawn il-kommenti ta' eluq. Eh, Mux għal-klim, najdlek eh, grazzi, imma l-ħidma kollha tal-komitat Libem wara kollox huwa il-komitat fejn l-iktar hemm xogħol leġislattiv għaddej. Għal-volja wieħed ma jiċċoqgħod qabel. Mela, eżis kollegi, membri tal-Parlamenti Nazzjonali, nasib dan id-dibattitu kien importanti ħafna, mhux biss minħabba is-sinifikat tal-proċess tal-Global Compact imma huma l-istati membri illi huma qed isuqu huma qegħdin jipparteċipaw f'dawn in-negozjati u aħna nafu kif qal Claude illi dan huwa suġġett jaħraq f'pajjiżi kollha tagħna. Kif smajna illum id-dinja għandha bżonn tmexxija tal-Unjoni Ewropea f'dawn in-negozjati fuq il-Global Compact u biex nipprovdu din it-tmexxija bżonn li tingħaqad l-Unjoni Ewropea Iva, hemm bżonn titkellem fleħen bleħen wieħed għax għandna viżjoni maquda kif smajna ma nistax ma nistax ikonna pajjiż wieħed li jissolvi din il-kwistjoni dan din il-laqa kella lan li tkompli tkontribwixxi tlaħħam din ir-reviżjoni maqsuma se nkomplu diskussjoni fix-xhur li ġejjin u li lin mill-adozzjoni tal-pjan tal-dawn eh, il-Global Compacts. Il-Parlament għandhom bżonn waslu leħenom u koll ma nistawx nħallu fidejn il-gvernijiet biss li jitrattaw il-pressjonijiet tal-migrazzjoni tal-ispostamenti sforzati. Aħna bħala deputati għanna bżon nkunu involuti, impenjati u nishtiq ukoll iwaslu leħenna. Mill-ġdid biex nala din il-laqa illum nixtieq nirringrazza l kellima kollha u l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali tal-inaqdi Umana għal din il-laqa interparlamentari u għal kontribuzzjonijiet kollha eċċellenti tagħkom. Ringrazzjakom mill-ġdid u l-lejla sabiħa lil kulħadd. Grazzi.